tal komitat Nishti eh, nibda fil-ħin, uh, skużawni. <laughs> President qed jgħid, eh, nispera li mhux qed niddisturbakom <laughs> billi nitlokkom nibdew. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen. Nilqa lil kulħadd għal dan ismiħ. tal-komissarju nominat fuq l-agenda digitali. Il-Sinjura eh, Cross. Nilqaħa fil-komitat tagħna tal- Industrija, nilqaw koll il-membri tal-Kumitat tal Kultura u tal-Kumitat Tassu Intern u anki tal-Kumitat Legali, tal-Affarijiet Legali. għal għanna kollegi u koll minn komitati oħrajn <clears throat> illi se ħadu sem fil- mistoqsijiet li aħna prezentajni jom u ma sej jgħamlu mistoqsijiet u ma u kol. Nishtiq fakkarkom għal darboħra il-proċediment tal-smiħ, il-komissarju nominat għandu 10 minuti biex jiprezenta ruħu, ruħa, bat minuta għal kull mistoqsija, zewx minuti għal tweġiba, Umbat nofs minuta għal mistoqsija supplementari u minuta għal risposta tal-komissarju. Nitlobkom tirrispettaw il-ħiniet, għaxin kalla nispiċċaw tar twist. U anki biex bekk, daw kien nies li qegħdin fl-aħħar fil-lista jirnexxilhom jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom. Għal stant nitlobkom nħedġiġkom biex tirrispettaw il-ħinijiet. Inkella se jkolli nuża il-possibilità li għandi jew li naqlilkom il-mikrofonu jew inkella li namlilkom sinjal bil-martell. Għamemx għalfej, najt xejn iktar. ħafna minnkom għandhom smiħ oħrajn, għandhom esperienza ta' smiħ oħrajn, jena għandhom l-impressjoni għonek li għaw inqas membri me soltu U issa nagħti l-mikrofonu l sinjura Kress ħalli tibda l-preżentazzjoni tagħha. Intkom kollha rċevejtu dokumenti bil-miktub. Sinjura Kress. Aħna interessati f'din il-preżentazzjoni tiegħek. Grazzi President Rewlu, membri tal-Parlament u tal-Komitat, għal din l-opportunità biex natikom l-idea tiegħi u biex u anki lil dawk l-Ewropej kolla li qegħdin e, isegwu e, <laughs> dan ismih e, fuq il-computers tagħhom. Il-web streaming ta' dan ismiħ huwa simbolu għawi ta' kemm hija importanti it-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u kemm saret importanti f'ħafna partijiet tal-ħajja Ewropea dawn edin jaffettwaw kull persuna Ewropea kull-jum. E, edin e, e, edin jixpronaw il-kabbiru l-impigi, edin tejbu l kualitat tal-ħajja taħħa tana u edin jorbtuna fil-komunitajiet tana. Fi klim ieħor il-teknoloġija tal-informazzjoni tal-komunikazzjoni jgħinuna biex intejbu l-ħajja tana ta' kuljum u jagħmluna aktar onja. E l-agenda digitali għanda timmassimizza dawn il-rizultati. U jena jena nitlop l-appoċ ta'kom biex eh, eh naħdem biex nizgura eh, li dawn il-rizultati eh, jiġu eh, provduti eh, fil-Europa kollha kemmi. Jekk se niġi approvata minnkom. L-Europa għanda ħafna successi ta' teknoloġija tal-informazzjoni u komunikazzjoni. Però ħanna nistgħu nagħmlu aktar, ma nistgħux aħna eh, nieħdu atteġġament mingħajr enerġija. Minn flok għandna bżonn ta' li tinkludi il-ħolqien ta' swiq ġodda u modi ġodda biex wieħed jaħdem u jiex. U biex napoġġaw dan għanna ninvestu intelligentement biex nisfruttaw il-ħiliet tagħna il-, Eh, eh, il-punti ta' saħħa tagħna u noħolqu l-kondizjonijiet tal-ekonomija digitali fl-Europa biex l-Europa timxi l qudiem Bħala kummissarju tal-Aġenda Digitali jiena qed nimmira biex noħloq l-ambjent li fiha jkun hemm Nokia, jkun hemm Skype, jkun hemm eh, standard tal-GSM fl-Europa. U billi namlu aġenda ambizjuża xirqa aħna se nikkontribwixxu biex il-ġenerazzjoni tagħna tikber u toħloq iktar impiegi fl-Europa. Hemm eh, elementi importanti tal-agenda ta digitali. Fl-opinjoni tiegħi hemm sitt elementi. L-ewwel waħda hija r-riċerka u l-innovazzjoni. L-ewwel net impenn qawwi għar-riċerka u l-innovazzjoni. Hemm bejn wieħed ieħor 1.7 biljuni ta' euro kull sena il-komunità ta' riċerka u innovazzjoni u l-budget għal Eh, tal-teknoloġija tal-komunikazzjoni edha eh, tikber. U dina hija però iżar mill-budget eh, ta' kull sena li daħal per eżempju Google għal daqstant ma nistawx naħlu il-flus. Dawn il-flus għandhom jiffinanzjaw riċerka u l-iżvilupp illi kieku ma tiġrix minn din l-investiment u rridu aħna namlu kull ma nistaw Eh, fil-fiq nazjonali u privat għanna nibnu fuq it-talenti ta' riċerkaturi tagħna biex jiżviluppaw ekosistema ta' innovazzjoni fejn il-kumpaniji tal-teknoloġija tal-informazzjoni tal-komunikazzjoni Ewropea tal-daqsijiet kollha tista' tiżviluppa prodotti ta' klassi dinija. Jiena bnidma pratika fuq il- mezzi. Nistaw nkunu bi strumenti tradizjonali, bi programmi AFAS, tista' tkun anki forum differenti ta' sħubija pubblika privata, jew inkella xiri prekommerċali. E, ikunu xikunu l-mezzi lan għandu jkun li teknoloġiji jistaw jtejbu l-ħajja tana. Per eżempju, teknoloġiji li jipermettu li l-Ewropej iktar anzjani jiexu indipendentement e, teknoloġiji li naqsu l-ispejjeż tal- kura tas saħħa teknoloġiji li jistaw jagħmlu trasport iktar aħdar u iktar zgur, eh, eh, eh, networks li jistaw li jistaw jaqdu l-persuni fl-imkien u il-kummerċi, il-negozji b'modi li għaġlu iktar u b'modi innovativi. Teknoloġija li jagħmlu il-trasport iktar aħdar u iktar zgur. it e tini element huwa l-infrastruttura. il ċittadini u l- negozji għandhom bżon e, jiġu kollegati kull imkien u nħin kollu u biex dan jiġri għanna ninvestu networks ta' broadband miftuħin e, ta' e, veloċità olja u għandu jkun applikazzjonijiet wireless li jużaw l spectrum ta' radio mod iktar effiċenti u dana jitlob inċentivi biex jistimila jistimula investiment privat minn arma eh, noqodu namlu monopoli ġodda fuq il-network stana u billi namlu investimenti pubblici mirati. U b'din l-infrastruttura għanna bżon ta' swi kompetitivi biex il servizzi ta' komunikazzjoni kunu disponibli fuq għal prezz xira. It-tielet element huwa il-fiduċa u s-sikurta. L-ICT għanda tkun eh, għanda jkolla l-fiduċa. Jek l-Ewropej għandhom jibżaw għal-privacy taħħom għal rinervatezza eh, għandhom eh, ma mħasbin fuq il-frodi u fuq il teddidi ta' tfal, allora il teknologija tal-komunikazzjoni tal-informazzjoni ħatib allura għanna ikonna fiduċa, għanna ikonna accountability pubblika u governanza tal-internet. U bat raba element għal l-aċċess u anki l-ħiliet. Jekk aħna ninsew in-nies eh, ma jkunux ta' xej dawn il-teknoloġiji, nistaw nibnu l-istrumenti, eh, imma e, jekk l-Ewropej li huma aktar anzjani u li għandhom eh, jew dawk li għandhom inqas vantaġġi ma jistawx jużawhom jew naqas in-negozji ma jista' jużawhom, allura aħna sen sen itilfu lan. Il-ħames element huwa eh, il-fatt illi s-soċjetà digitali tiddependi fuq standards u fuq l-interoperabilità. Meta wieħed iżom dan f'moħħu l-organizzazzjoni pubbliċi għandhom jippratikaw dak li huma jippritkaw. Eh, jekk huma ma jużawx l-standards miftuħa għax għandhom jużawhom iċ-ċittadini. Jiena dan Eh, najdu mill-autoritajiet lokali sal-istituzzjonijiet Ewropej. Jekk id-data pubblika bħal MAPEP l-informazzjoni fuq il-temp eh, u il-pariri tas saħħa jekk dawn, dawn l-informazzjoni ma tkunx interoperabli kif tista' tiġi sfruttata b'modi ġodda u għal dan raġuni jiena rrid nisplora eh, modi ġodda biex wieħed jiżviluppa standards tal-ICT fl-Ewropa. Is-sitt element huwa eh, su waħdini online Is-suq tagħna Ewropew uh, online huwa mhuwiex uh, mhuwiex uh, suq waħdini. Huwa ħafna swieqi differenti li huma maqsumin bir-regolamentazzjoni differenti u qed joħolqu frontieri illi huma frustranti għal konsumaturi u ma limitanti għal negozji. Jiena nixtieq naħdem ma'kom stati membri u mal-kollegi tal-Kommissjoni biex inkun nista' nipromovi eh, su eh, online waħdini għal merkanzija, għal servizzi kommerċali u kulturali u anki għal servizzi uħrajni ma nistawx laqas biss nimmaġinaw illum. Meta jien niprezenta l agenda digitali tal-Kummissjoni fuq din il bazi naturalment jiena eh, sen, sen orbot ħafna u sen, sen ħafna fuq il-rapport eh, tal-Parlament Ewropew 2015 EU li qed jiġi preparat bħalissa mis Signora del Castillo. Imma jiena naħseb li jintkom taqblu illi eh, dawn elementi huma biss mezz biex nilħqu lan. Eh, kemm jekk ikunu proġetti bħal Ewropeana illi qed jippreservaw l-istorja jew edin eh, eh, niprovaw naqbżu, nipraw nelbu il-dak li digital divide l-għanu għasem dejjem l-istess. Eh, soluzzjonijiet Ewropej jistaw itejbu u jamlu l-ħajja tagħna iktar onja għal Ewropej kollha. Kif nista' jiena nwettaq dawn l-idejat? Il-Parlament jista' jieħu kreditu tal-forma finali tal-pakket ta' Telekom u anki tad direttiva fuq audiovisuali u tal media tal Issa rridu naqilbu dan il-potenzjal ta' opportunitajiet biex eh, naslu fil-prassi tajba u biex nagħmlu hekk naħseb li għandna bżonn ta' appoġġ qawwi għall-Istati membri, però anki risposti rigorużi għal eh, kontra dawk li imorru kontra liġi jew jinjurawa eh, jew ma jirrispettawx l-iskadenza. Jekk intkom eh, ta' provawni jien għandi l-ambizjoni biex naħdem mal-industrija u mal-partit interessati biex joħorġu eh, b'kontribuzzjonijiet eh, konsensuali u innovativi għall-agenda digitali. Għanda tkun situazzjoni fejn kulħadd jista' jirbaħ għax jira naħseb li bekk inkunu nistaw nixbu laħja riżultati, pero nista' nizgurakom, jekk tana ma jiproduċi soluzzjonijiet, l-autoritajiet pubbliċi għandhom jihdu responsabilità tagħhom biex inkunu nistaw kollha kemm aħna eh, niksbu il-għanijiet tagħna komuni. Fl-aħħar nixtieq insemmi xi wasalni għal biex ikolli dan l-interess għal portafol tiegħi. Jiena personalment e, inħossni entuzjasta e, bl-idea, imsaħra biex najdu hekk bl-idea illi niskopri l-agenda digitali. Bħala kummissarju tal kompetizzjoni jiena u il illi jiena nista' nġib ħafna nies flimkien u nista' fil fatti namel progress fuq l-interoperabilità, fuq l-standards miftuħin, fuq l-azla eh, tal-konsumaturi, fuq il-networks eh, tal-broadband, eh, jiena għamil progressi għal ċittadini u għal negozji. Ah, għal daqstant dinja ħaġa importanti ħafna, l-interoperabilità fuq l-azla E jiena mill-ġenerazzjoni mil tal-idejat uh, wassalt għall-implementazzjoni. Jiena nista' nagħmel kemm waħda kif ukoll oħra. I hopefully prove to you that I'm able to do so. I'm able to do both. U b'din b'dan il-esperjenza u bil-vizjoni għal futur digitali jiena se nisma' il-pariri ta'kom u sen fittex la appoġġ tagħkom jekk intkom eh, tappoġġawni u jiena se nofrilkom il-kooperazzjoni tiegħi mill-qrib. Grazzi. Herzlichen Dank. Erste Frage, Frau del Castillo. Grazie. L-ewwel mistoqsija hija propju is-Sinjura eh, del Castillo. Sinjura Kress, eh, komissarju nominata, nishtiq nilqak għal dan isbih il-President Barroso eh, kif inti għadek kifat fil-program politiku tijaw għal illi se jkunem l-agenda digitali Ewropea bitlet għanijiet importanti biex nerbu l-an eċkil tal-suq eh, kompetitif kompetitiv singolu biex nipromovu l-investimenti għal eh, access ta' veloċità olja u biex nelbu il-digital divide fir-raba ta' xar ta' frar, aħna sen id-dibattitu, eh, sen għamlu dibattitu fuq l-agenda digitali u il- eh, il-program eh, se jimxi lix jekk il-program kollu se eh, dana se jiġri, pero għadna għedin il-bot millan li konna su digitali verament u wieħed Eh, u nistaw naraw anki ċifri eh, ki jitkelmu wahedom 7% eh, biss mill-tranzazzjonijiet fuq il-web u huma transkonfinali. Inti semmejt miżuri differenti, però fid-dettall li huma l-prioritajiet għalik? li huma l-prioritajiet li inti ħadd eh, timbottal qudiem biex neħsbu din il-suq eh, digitali. Il-Komissarju. President, il-membru onorevoli tkellem fuq eh, qasam illi u ta' priorità kbira mhux biss għal President Barroso imma anki għal daw kollha li huma involuti fil- prezentazzjoni tal-Kummissjoni ġdida. Meta nitkellmu fuq l-aġenda digitali nixtieq insemmi żewġ kwistjonijiet qabel ma nitkellem fuq il-prioritajiet. Jiena fimta l mistoqsija tiegħek. Aħna jekk nitkellmu fuq l-aġenda digitali u miex għan fiha nnifsu nifsu, miex mira, imma hija mezz biex fl-aħħar mill-aħħar mbagħad naslu għal biex namlu differenza fl-Ewropa. Il-teknoloġija ta' komunikazzjoni jgħatu Itajbu l-ħajja ta' kuljum. Aħna nitkellmu fuq iċ-ċittadini, negozji, fuq dak għandu xaqsam mal-impiegi, prosperità, kwalità tal-ħija u kwalità tal-ħajja u eh, għajxin fl-imkien. Aħna għanna bżon f'kull mod li konna suq wahdini digitali, verament wahdini. U dan il-suq għanna bżonnu. U dina se tamel differenza kbira jekk jirnexxilna niksbuha. Issa, meta wieħed jipprova jġib dawn eh, il-fili kollha flimkien, huwa fil-fatt hemm sogru meta iġib flimkien partijiet li normalment dawn jintaqaw eh, fil-qrati u dana kien pass il-qoddimu kien suċċess għal daqstant punta tlu importanti f'dan il-kas u eh, dokumenta riflessjoni fuq il-kontenut kreativ fuq il-suq wahdini digitali u rajt li inti kont kostruttiva ħafna f'din l-inizjattiva. li fetħet konsultazzjoni pubblika biex teleb eh, limitazzjonijiet territoriali fuq kontenut limitat u riflessjoni twassal għal biex naslu għal kontenut iktar preċis. U flimkien massur Barnier jiena et mm, għandi f'moħħi illi nati dawn il-prioritajiet Grazie. Tini mistoqsija għasira. Parti mill-qafas ta' regolamentazzjoni u għalli neħilsu mill-regolamentazzjoni ta' eżenzjonijiet fit trasperimenti elettroniċi biex ma jkunx hemm distorzjoni. Enti taħseb illi s-suq digitali illi kien kompetittiv dawn naħar snin u meta wieħed is anki l-esperjenza tiegħek bħala komissarju tal-kompetizzjoni, inti kif tista' kif tista' ftit ftit neħi dawn ir-regolamentazzjonijiet ex ante u jekk itneħija ta' dan e, e, tistax tiksbu jekk inti jirnexxilekx neħjhom kollha dawn ir-regolamenti qabel eh, it-tmim e, tal-mandat tiegħek. Risposta. Jekk dana aħna nifmu illi dawn huma ħames snin, nista' nirrispondik u ngħidlek iva, Grazie ħafna għajti, President. Is-signora e Traut manna. Grazie, President. Signora Kress, inti taf kif nafu anki aħna illi dan settur huwa spron għal l-irkupru ekonomiku fl-Europa, il-grupp tana jishti ikun jaf xinuma l-opinjoni tijaj tijak u anki determinazzjoni tijak u l-impenn biex t eh, eh, tmexxi politika industriali fuq livell eh, Ewropea. Illi sissa ma tantx kella suċess. Kif tista' torkestra din il-politika Illi tista' t-permetti investimenti toħlo impiegi u se jati prodotti għal konsumaturi li se jkunu aċċettabbli. Aħna tkellimna il-bira, inti tkellimt il-beraħ u koll Aħna nishtiq nishtiqu nisimaw xtib ta' impenna għandek inti u koll, anki ma' kollegi tijak tal kommissjoni Grazzi. Il-membru onorevoli et jistidinni jekiena, et ma' nappoġġax l-approċ industriali. Jien naħseb li inti tafni daqsxejn iktar. Jina persuna pratika ħafna. Ma nistax nkun iktar pragmatika mill-li jien. U jena dejjem infittex ir-riżultati. Jena nieħu l-opportunità li nispjega ftit jekk eh, jirnexili jirnexili namel dak li jem bżonx li jisir fil-agenda digitali. Per eżempju, nitkelmu fuq l-NGAs u fuq il- kooperazzjoni ma dawk involuti li dawk edin jinvestu. U ħana għanna bżonno biex jinvestu f'dawn l-infrastrutturi ġodda. U jek aħna qed ngħidu bħala kommissjoni li għandu jkun hemm kopertura broadband 100%, m'hemmx għalfejn ħafna immaġinazzjoni biex wieħed jifhem illi irridu nibdew għada minnu fih biex najdu, eh, għax inkella maħnix ser nexxilna, jekk inti dan tfisser bil-politika tal-industrija, allora jina naqbel miegħek. Għalija hija importanti ħafna illi aħna illi aħna nibdew naħdmu minnu fih. Jina naħseb illi meta wieħed jitkellem fuq dan l-aspett tal-asġenda digitali u anki fuq l-approċċ totali tal-kopertura tal-broadband 100% fl-Europa, għanna bżon eh, naċċettaw din l-sfida għal żewġ raġunijiet. Għax eh, hija possibilità, opportunità għal kompetittività eh, li nippruvaw nimxu fuq il-qoddim meta nqablu ma dawk li diġa qegħdin qabilna. Irridu anki fl-istess ħin noħolqu impigi għal propju għal dawn it-tip ta' investimenti, ma' xafin nispiegalkom. E, din hija ħaġa, illi wieħed jista' jibda xar diħel irid. U bekk aħna nkunu qegħdin inwet u politika biex noħolqu e, l-impjegi u fl-istess ħin nkunu qegħdin nimbuttaw il qudiem e, l-ekonomija. Ej, signor Trautmann. Iva, Jina għadni minix eh, propju kompletament mija, għax inti eh, għadek ma soddisfajtnix bħala risposta. Ah, iva, l-innovazzjoni naqbel miegħek, imma jien nistaqsik, il-ċittadini jistennew mill prezentanti tagħhom politiċi illi għandhom jirrispettaw dritti taħħom tagħhom fondamentali u inti tifhem il-dibattiti li kellna s'issa fuq il-pakkett Telekom kienet kopri anki il- libertà ta' espressjoni fuq l-internet u r riservatezza u dritt li wieħed jiddefendi ruħu. Għal da kif tista' tgarantixxi li l-kompromess li se jiġi adottat mhux se jiġi tradit eh, u mhux se jiġi eh, eh, melup mill-ekta li bħalissa qegħdin jagħmlu DJ Trade u f'dan il-każ tista' timmina l-akit tal-komunità meta niġu għal Eh, nuqqas ta' responsabilità mill-naħa tal rappresentanti tekniċi. M'għandix bżonn ħafna Zmin biex ngħidilkom li jena a favur u għalija memx għafin diskutu, id-drittijiet fondamentali huma tali, fondamentali. Aħna nitkellmu aħna naqblu hawnhekk fuq inti qed fuq il-ftehim kontra l-falsifikazzjoni, jien għandi l-opportunità mumbiċ ħaġa importanti biex nirrispondi eh, għal mistoqsija tijak. U dara importanti li wieħed jitkellmu ma' Sur Degucht. Iktar e, e, ħaġa importanti għalli u qafas inter operazzjonali eh, meta niġu għal eh, merkanzija falsifikata biex billi naqblu regoli internazjonali kif numa Eh, miftemin mill-organizzazzjonijiet internazzjonali ta' soċjetà ċivili. U f'dan fil-proċess ta' negozjar, il-partijiet negozjati eh, edin jaffaċċaw l-importanza li dejjem tikber tal-internet u eh, fuq dak li għandu xasam mal ksur kontra l-IPR. Però l-ebda test maġi mm, maqbul sissa kien hemm proposta minn naħa tal-Stati Uniti u minn naħa tal-Kummissjoni l-an tan negozjati huwa illi il- suq tagħna jiggarantixxi l-istess protezzjoni tal-drittijiet internazzjonali li bħalissa japplika bil-garanziji kollha li huma forniti blaki u il-Kommissjoni taqbel u Karel se għajt l-istess ħaġa li daw se għatu l-garanziji li għanna bżon. Il-Kommissjoni eh, hija skont din l-armonizzazzjoni tal-IPR u mux se jkunem lebda armonizzazzjoni diħla mittieqa u mandom jers u lejna mem lebda dubju. Grazzi. Issa il-mistoqsija li mis hija il senjura ek. E, Nistlobkom, infakkarkom biex tirrispettaw il-ħinijiet anki il senjura Kres, għaxin kera se jkolli n-interrompikom, se jkollha diffikultajt bar fl-ħar. Senjura ek. Grazzi, President. l għanet nett fisem il-grupp tiegħi nixtieq nilqak għal fostna għal dan ismiħ, Signora Cruz. L-internet hija għodda importanti ħafna l progress. Palma semmejt, riċerkaturi għandhom il-libertà l-ħelsin kollu biex jiddeċidu, iżda għatem nuqqas ta' possibilità li jaġixxu għax hemm kontroll pereżempju fiċ-Ċina bil pakkett ta' telekomunikazzjoni li adottajna fil-ħarifa u rejna li hawn fl-Ewropa ħajkonna sigurtà legali, ċertezza legali għaċ-ċittadini tagħna flimkien ma' liberalizmu tas-suq. Għanna għalhekk inkomplu f'dan l-approċċ Ewropew u niżguraw li ikonna n-netwerk ta' libertà ħan kompluħ dan Iva jew le. Iva jena fabu, favur ħafna u naqsam ma'kom din l-opinjoni mill-domanda tijak jek fimt sew bżon li kunem neutralità biex nkun personali u jena mpoġġi rħu ġismi kollha f'din id-dokument f'dan id-dossier. Il-Kummissjoni għalhekk fir rigward l-internet hemm numru ta' raġunijiet, forsi aktar minn bosta raġunijiet biex inkunu attenti nassu il-neutralità fl-internet għax hemm ħafna ejjun differenti bħalma nafu. Hemm blokkar u diskriminazzjoni fuq l-IP, fuq servizzi tal-IP mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea dan biss huwa eżempju wieħed. Jiena naħseb li rridu nkunu konsistenti ħafna, trasparenti dwar dak li aħna favorih u għalhekk aħna għandna regoli ta' telekomunikazzjoni li ħajkomplu jsaħħu il-forzi ta' kompetittività għal konsumaturi. Bid-domanda tiegħek fir-rigward il-każ ta' Google ma' Ċina, jiena naħseb li l-koll naqblu li dan huwa każ fejn il-level ola ta', ta sofistikazzjoni tal-attakki fuq l-internet qed ikompli jiżdied u allura mhix kwistjoni li ma noqogħdux attenti u vigilanti f'dak il-xogħol tagħna għax jekk dan ikun il-każ dan ikun punta tħassib għax imur kontra drittijiet tal-bniedem bħal ma jenfiċċina u għalhekk ikun violazzjoni ċara u tonda ta' drittijiet tal-bniedem, tal-libertà tal-espressjoni, għal Parlament Ewropew, għal Kummissjoni u għalhekk eh, tmur kontra l-libertà tal-espressjoni u għalhekk m'għandniex neħduha bħala ovvja li kulħadd qed jaqsam l-opinjoni tagħna fuq din il-kwistjoni. ħafna zazax u ma tassow imħasba fir rigward din l-integrità f'kwistjonijiet legali. Laqdiet zda zazax fil-Svezja, per eżempju, titkellem dwar dan. Forsi l-Ombudsman fl-Unjoni Ewropea jista' jkollu kompetenza oħra biex ikun jista' jħares l-integrità u l-privatezza. Nifhem il-punt tiegħek iżda naħseb ma taqax fil-kompetenza tiegħu fil responsabilità tiegħu għax huwa responsabbli għal parti interna tal-organizzazzjoni tagħna biex ngħidu hekk. Naħseb li hemm possibilitajiet aktar ta' sfida ma dana kollu nista' naħseb fuq dan li qed u mbagħad iktar tard nkun nista' niddiskutija magħkom flimkien magħkom il-kollegi tagħkom. Din hija kwistjoni mhux ewlenija iżda fil-każ ta' l-Ombudsman ma naħsibx li tista' solvi l-problema. Grazzi ħafna, Sur Lamberts. Fisem il-ħodor Nitik merħba, Signora Cross, nifraħlek għal xogħol siwi li għamil fil-Digi Kompetizzjoni ma dana kollu minkejja li mhux se tkompli x-xogħol hemmhekk naraw l-isforzi tiegħek f'dan il-kompetu issa. Ix-xogħol li għamlet il-kummissarju qablek kien xogħol si ħafna se naraw inti ser tagħmel. Għal suq ta' servizzi ta' suq inti għat li l-internet huwa għodda l-demokrazija fejn l-libertà tal-espressjoni tkun tista' tkun garantita. Aħjar U għalhekk jiena nistaqsi jekk għan imponu il neutralita nistgħu naraw kif traffiku fuq l-internet ikun eh, filtrat mill-operaturi mbagħad naraw kif dan jagħmel ħsara għan neutralità fuq l-internet. Per eżempju, l-kwistjoni teknika ta' Microsoft, tafu ġara, allura kif ħan naġixxu fir rigward il-neutralità teknoloġika sabiex niżguraw li il-netwerk jibqa' wieħed neutrali. problema teknika Organisiert mit ganz, ganz vielen übertragungsanlagen. Nittamaw li kollo u organizzat sew issa bil-apparat kollu. Nista' xorta wahda dem xi ħaġa tmur ħażin. ikonna naqsu dal-ħin wara. Funktioniert? I, I believe that you were understanding Swedish as well. is just to fill the time. <laughs> Nispera li bekk nkun nista' nimla naqra l-ħin. Haben Sie die Frage verstanden, Frau Cruz, eben noch von Kollegen, oder soll er die wiederholen? Well, Fimt domanda, signora Cruz, jo bżon nirrepetwa. Manage. Uh, would you mind, it's Microsoft and it's net neutral. Fuq Microsoft u fuq l-neutralità tal-internet, L-impatt tal azli tal dawn it-teknoloġiji li kollhom impatt imbagħad negattiv fuq in-neutralità tal-internet. X'tagħmel inti fir-rwol tiegħek bħala kummissarju? Hija importanti li aħna ma nkunux qed niblukkaw l-opportunitajiet għal ċertu teknoloġiji. Għandha tkun possibbli għal dawk it-teknoloġiji, għandha tkun propju li nitkellmu dwar l-open source, għandha tkun imsaħħa għaliex Inkella nkun qed innaffaċċaw sitwazzjoni fejn ikun hemm attur dominanti li jkun qed jieħu attitudni ta' ħsara għall-internet u dan m'għandux ikun il-każ. Għalhekk fil-kwistjoni ta' newtralità għandna nkunu miftuħa kemm jista' jkun biex ikonna garanzija ta' newtralità Biex nagħmel segwitu Rigward ir-rwol tal-IT li jista' jkollu biex ta' użu baxx tal-karbonju iżda anki ekonomija favur l-ambjent. Fir-rigward ta' oħra, trasport, l-efficienza tal-enerġija, l-mobilità, x'inhuma l-inizjattivi li tixtieq tieħu sabiex tkun tista' taffe l-impatt tal-IT fuq trasformazzjoni tal-ekonomija. Hemm numru ta' affarijiet u kooperazzjoni ma' ħafna kollegi Din hija il-punt pożittiv ta' dan il-portafoll li mhux ikun territorju magħluq qed nitkellmu dwar is-saħħa elettronika, dwar il-kultura, dwar il-kummerċ, qed titkellem ukoll dwar l-ekonomija, dwar is-suq waħdini, dwar l-enerġija. U flimkien rridu nieħdu inizjattiva fejn nkun nistgħu nuru bħal pereżempju fl-enerġija tkun tassow possibbli biex nkunu nistaw innaqsu il-konsum enerġetiku tagħna. tagħna. Fir-rigward eh, sostenibilità tista' tkun possibbli hemm bżonn li dawn it-teknoloġiji kollha jixprunaw li kwistjonijiet kollha li semmejt. U għalhekk jiena interessata propju f'dan li nitkellmu dwar mhux biss il-prosperità li kont qed insemmi iżda li jkun hemm sfond għandha x'taqsam ma' sostenibilità dwar is-sigurtà għandha staqsam mas-saħħa, ma l-ilma, ma l-enerġija, ma l-affarijiet kollha insomma. Għalhekk għandna nieħdu l-inizjattivi kollha f'dawn noqsma differenti u jekk naħseb li tappoġġawni rridu niddiskutu wkoll fil-programm ġdid tagħna tminja għar-riċerka għall-għajnuna għar-riċerka irridu bekk nimxu l-qoddim, jina lek favur li nieħdu numru ta' kwistjonijiet li huma tassow, tassow importanti biex bekk nkunu mexxejja f'dak li aħna ċellenti fih u mhux noqogħdu nimirħu nippruvaw naraw kif ħanabdu ħafna tentu fit favorina. Qatt ma ħajr nexxilek tinvolvi lil kulħadd u kulħadd jaqbel miegħek, forsi tkun idea tajba żda mux għallissa. Għalhekk irridu nieħdu numru ta' passi l qudiem f'ħafna oqsma differenti. Ħafna oqsma differenti għandna informazzjoni meħtieġa. Is-sur Remek. Kummissarju, nominat, inti għed fil-tweġibit tijak bil-miktub u għattaw kol fil-bidu tal-introduzzjoni tijak li rridu naqsu d-divizjoni digitali. U għalek jien rrit nkun naf x'tixtieq tagħmel, x'beħsibek tagħmel għaż-żaża għal xjuħ għall eda biex inkunu nistgħu noħolqu situazzjoni fejn mux kunem minu zvantagġat għal soċjetà bbażata fuq l-arfin. Fir rigward tal-bit tal-Eurostat hemm ukoll min jgħid li hemm inugwaljanza soċjali għax hemm ċertu gruppi fis-soċjetà li mhux kapaċi li jużaw it-tamir elettroniku l-computers mod tajjeb biżejjed. Jiena sodisfatta ħafna bid-domanda tiegħek. hija importanti li fir rigward networks u l-xandir digitali rridu naħdmu flimkien ma dawn it-tamir mhux dak li konna mdorrim bih u mhux li xi wħud minna mhux ma tantx kellu rieda li jsegwi u ma kienx jifhem, issa hija xi ħaġa ta' bil-fors biex ngħidu hekk hija xi ħaġa li qed ngħixu fiha u għalhekk hija importanti li nsaħħu dan il-punt tiegħi li qed nagħmel fil-portafol tiegħi. Il-problema tista' tkun ukoll l-età u għalhekk jekk nkunu qegħdin naraw ġenerazzjonijiet differenti, ħanet il fl-ħar mill-ħar ġenerazzjonijiet għalix il-teknoloġija għat dejjem kull ma tmur tinbidel u għalek tista' tkun ċaġa diffiċli individwaw minu kapaċi jagħmel xiex. Hemm ħafna pressjoni fil-ħajja, irridu naraw sitwazzjoni differenti fl-istati membri differenti. U jekk ikun hemm kopertura ta' broadband fil-mija, ma tistax tkun aktar skuża biex in-nies ma jħarsux lej dawn il-gruppi differenti. U għalhekk imbagħad nkunu rridu nibdew nsaħħu l-edukazzjoni u ħafna modi differenti. U jiena ċert li rajtu l-artiklu fil-New York Times dwar id-Danimarka kienet it-tnejn tlieta dwar il-kura tas-saħħa. Tista' tkun tassew tajba għal nies anzjani biex ikollhom dik l-opportunità u fl-aħħar mill-aħħar dik tiswinna anqas. U għalhekk hemm ħafna opportunitajiet differenti iżda naqbel bisħieħ fuq il-punt li għamilt irridu noqogħdu attenti ħafna għal dawk li għadhom forsi mhux taqsek konxi dwar l-importanza ta' teknoloġija jew mistawx ikunu konxi dwarha. Kollega, għana nafħa. Domanda supplementari? Grazie ħafna. Għatweġiba. Għandi domanda oħra li tqajmet minn wieħed minn konnazzjonali tiegħek mill-grupp tiegħi is-Sur De Jong u hija rigward l-SMEs. 10% tal-SMEs jieħdu sem fil-veloċità għolja u networks. L-SMEs iż ħafna drabi eh, kunu eh, maħnuqa minnaħa tal lesem iżel gbar Iva, jiena kont fil-pozizjoni tajba fil-rigward li kelli l-esperienza u l-kompetu u responsabilità tal-kompetitività biex inkolli diskussjoni mill-qrib mal-SMEs u biex ikun ċara fit-tweġiba tiegħi l-SMEs huma 99% tal-intrapriżi kollha fl-Ewropa u jekk allura nkun qed nitkellmu dwar li nwessaw l-impjiegi u l-ekonomija, allura huma dawk li qed joħolqu l-impjiegi differenti u għalhekk mhix fl-opinjoni tiegħi mhix il-gvern jew xi ta' oħra. Allura rridu nieħduhom bis-serjetà u bil-miżuri tal-istat għalhekk aħna għanna linji gwida apposta għal SMEs. Din nistaw norbtuwa u kolma din il-kwistjoni. U hemm possibilità għal lajnuna mill-istat, għal broadband, etc. F'dan il-portafoll jien nixtieq nifoka mhux biss biex inħeġġiġhom jużaw dak li hemm disponibbli, iżda wkoll biex inixfruna l-riċerka u l-iżvilupp. Huma entità ewlenija nafu ħafna drabi hemm inqas nisa mill irġil fl esem iżis daħna li provaw immexxu wkoll in-nisa l qudiem fis-soċjetà. Biex dan kollu jkun possibbli qed nagħmlu l-almu tagħna biex ikunu jistgħu jġeddu l-SMEs u biex ikunu jistgħu jġeddu l-prodotti tagħhom l-inizjattivi tagħhom għalhekk irridu ninvolvu l-SMEs biex ikun jistaw jużaw il possibilitajiet ġodda u għalek għalhekk qegħdin r riċerka u l izvilup biex bekk nkunu nistgħu għom ikunu attivi. Il-possibilitajiet kolla għedinem, issa. Kollega Bontis. Sur Bontis. Mevrouw Kroes, ik zal u uh, mijn vraag stellen in het Nederlands, uw uh, moedertaal. Ik denk dat u dat op prijs stelt. Grazzi, Signora Cruz. Għan eh. istaqsi din domanda bl-Olandis. Metajġi funċi. Nishtiq nkun naf fuq il-fatt li inti ġejt nominata mill-gvern Olandis għal din il-funzjoni. Issu intern fl-Europa għadu Eh, mhuwiex postu, mhux il-negozji kollha għandhom l-istess possibilitajiet. Il-Ġermaniżi proteġu l-kumpaniji Ġermaniżi, l-Franċiżi dawk Franċiżi u dawk l-Olandiżi għandhom diffikultajiet kbar, speċjalment dawk tal-settur ta' telekomunikazzjonijiet. Għal da' stantina nistaqsi kif se tagħmel biex eh, E tkun leali fi settur ta' telekomunikazzjonijiet. Hemm bżonn ikun hemm regoli e, li huma gwara kulħadd. Grazzi. Ehm, geef nog eens aan hoe belangrijk. President, il-membru tal-Parlament għalinna kemm huwa importanti illi ma nitkellmux fuq so intern biss eh, eh, fuq il-karta fissu so, eh, minnajr eh, frontieri, imma fil-realtà irrid ikollna dan issu, rridu nizguraw illi dan issu jaħdem. Aħna inħossu illi dan issu għadu ma ma seħx 100% eh, Jena eh, minix sen kun jien li najda din il ħagġa u hemm ħrajn illi jahzbu bħalli, ma marriċi kun negativa però. Issa nixtieq nitkellem fuq telekomunikazzjonijiet. Aħna meta nsibu ruħna f'sitwazzjoni ekonomika negativa, hemm xejriet għal protezzjoni, protezzjonizmu. Però sissa aħna irnexxilna nirre li nieħdu miżuri biex nagħmlu reazzjonijiet pożittivi. L-iktar ħaġa importanti li fi Brussel jittieħdu azzjonijiet u naturalment ma nistawx noperaw kontra it-trattati. Fuq dak għandu xaqsam ma' settur ta' telekom, eh, inti għat illi il-liberalizzazzjoni tal-kumpaniji telekom eh, hija kwestjoni importanti ħafna, hija anzi essenzjali u hemm bżonn li jkun hemm l-istess regoli fil-pajjiżi kollha. E jiena sono noqgħod attenta b'mod partikolari nagħmel kontroll, verifika iktar attenta mm, anki minnaħa tal kompetizjoni naturalment, jekk ma jkunx hemm kompetizjoni leali nara kif se jaħdmu il-kumpaniji differenti u mbagħad naraw għax nistaw nagħmlu. U u nitkellmu ma' dawk il-pajjiżi li mhux qed jirrispettaw il regoli tal tas-sitwazzjoni. Grazie. Domanda oħra? Le, risposta kienet soddisfaċenti u tota kompluta, mandiċ mistoqsija supplementari. Fa' mi kif Surubix, grazie President, Signora Kommissarju, kandidat jena nil hawnhekk minnaħa tiegħi fejn qed tara differenza fir-rigward roaming bejn kommissarju ta' kompetizzjoni u kommissarju kompetu l aġenda digitali biex intikom eżempju nixtieq insemmi data roaming. Irrid ikonna regolamentazzjoni, regolament dwar dan biex Eh, dan ma jkunx jista jiswa aktar minn euro f'pajjiżi bħalissa għall-istess ammont ta' data għandna prezz ta' ċenteżmu. Fil-kummerċ bl-imnut din tmur kontra l-limitu ta' euro. Din dvarja bej l-Austria u l-Belġu u għalek jien mbagħad nkun qed 13.9 euro. Flok nkunna tinħallas għalek għalhekk ċentezmu nista' nkunna tinħallas euro jew 13.9 euro. Għalhekk dan il-prezz ta' 0.52 ċentezmi intlaħaq minn bosta operaturi u għalhekk hemm prezzijiet nazzjonalment ta' li varjaw berba ċentezmi oħra. U għalhekk dawn id-differenzi kollha bħala komissarju ta' kompetizzjoni kif ivarjaw meta mm, qabel ma', ma komissarju responsabli l-agenda digitali? Kif għatamel tajja pal-jom? Nittama li jem il-konsistenza u memx daqseg differenza jek tkun t-tappoġġawni, għax tkun situazzjoni stramba kifu. Naf, sur President, li jien qed nwieġeb għal profil oli ta' numru ta' kwistjonijiet, jina bħala rapporter naf li inti taf kollox, peress li rapporter, u forsi eh, din kienet waħda mill-imbottaturi biex nkunu nifmu li għadna ma wasannix. Huwa tajjeb li nsemmu li dak li ksibna kien tajjeb huwa tajja pas Sinjura Redding għal-Parlament u dan huwa grazzi għal kooperazzjoni li kien hemm u għalhekk jiena ċert li la minna dawn il-passi fiż-żewġ deċiżjonijiet tal-2007 u l-2009 naħseb li ksibna ħafna. Issa rridu naraw x'inhuma l-fatti u bekk naraw id-dejta li inti konti tissemmi li ta' ħasbek. Għandek punt hemmhekk għalek irridu nkomplu bix-xogħol tagħna. Soluzzjoni ideali tkun li ikonna eh, suq Ewropa u bla frontieri għal roaming. Ma naf jekk ħames snin mhux biżejjed għal dan. U jiena ċerta li dan mhux biżejjed. Iżda ejja nagħmlu mira li hija diffiċli ħalli nkun nistgħu niksbu xi ħaġa. Din m'għandix kollha impatt minħabba li hemm differenza fuq il-profil u għalhekk m'għandix naqbel miegħek li m'għandux ikun hemm differenza fil-prezzijiet ta' roaming. Irridu nagħmlu studju, irridu nagħmlu analiżi ta' dak li huwa minnu u wara li konna d-dejta fidejna naħseb li għandna nagħmlu komunikazzjoni bejnietna jekk intom ovvjament tapprovawni fil-pożizzjoni ġdida. Olgu biex, kurz nafrag bitte. Missur Rubish, domanda fil-qosor. Grazzi. Tfisser li inti qed tipprom muovi regolament ta' roaming tlieta bħala regolament bħala regolamentazzjoni Ewropea. Bid-deċiżjonijiet li huma involuti fil-pakket ta' telekomunikazzjoni rridu nqisuhom iżda rridu kunu konxi wkoll li mar-regolaturi Ewropej hemm oqsma ġodda miex ħaġa ġdida għalina bit-trattat tal-Lisbona, bit-kabbir ġdid tal-Europa u tal-Parlament, iżda għadin nitkellmu dwar qasam ġdid għal-jom ukoll. U għalhekk grazzi għall kooperazzjoni nkunu nistgħu nelbu dawn l-isfidi tan diffiċli flimkien mal-Parlament rridu nistennew għal rapport ta' nofs terminu, mebla bda dubju dwar dan, un bat for dan iseħħ fis-sajf u sena wara bir-rapport taħħari u fl-aħħar nkunu nistgħu nagħmlu konklużjonijiet ċari u bil reqqa Rrid ikun ċara wkoll li regolamentazzjoni għal roaming m'għandux tkun il-mira tiegħi għax fl-aħħar mill-aħħar għandha tkun is-suq li jagħmel il xogħol kollu. Iżda il suq rritu ikun ħaqqu jagħmel dan ix-xogħol u dak qed nipprova nsibu bix-xogħol tagħna. Sur Ulfgok. Signora Skok. Grazie ħafna. Signora Cruz, qed nara punt interrogattiv fuq il-ġlek tiegħek. Ma nafx kif irridu ninterpretaw dan għax aħna qed nagħmlu d-domandi lilek u suppost qed Iżda jien ukoll nixtieq nindirizza l-punt ta' neutralità x'huwa suġġett importanti ħafna. L-inizjattiva minn Sinjura Trautman tal-Parlament għamlet tħarriġ dwar dan u jien nixtieq nkun naf minn għandek jekk diġà tistax tajt xi ħaġa dwar dik ir-reviżjoni jekk ħriġniex b'xi riżultati sa fejn naf jien il-Kummissjoni produċit eh, dokumenta riflessjoni fuq in-neutralità u skont ċertu sorsi li għandi huwa dokument kemm xejn li konfondina. U għalhekk Tista' twieġeb? L-ewwel wieġeb hija rigward il-punt interrogativ li għandi manġlek. Jiena nagħmel l-almu tiegħi biex wieġeb id-domandi, iżda minix ċert, xorta għad, minix ċerta xħajkun ir-riżultat ta' dan ismiħa, għalhekk għamilt dan il-punt interrogativ fuq żlek tiegħi. fil rigward il-rapport interim, ma nafx il-konklużjonijiet taħħarin biex najdi l-ekċar awtonda, ma dana kollu ħanżom mal-kompetu tiegħi fejn jien involuta u allura l-opinjoni tiegħi hija li għandna nsaħħu il-forzi tassu il-kompetitività, trasparenza u kemm jista' jkun rridu network miftuħa għaliex inkella nkun qed nitilfu l-opportunitajiet. Għalhekk dan diġà tennejtu ma' Sur Lambert u dan irridu nqisuh għalhekk il-punt ta' neutralità fuq l-internet hija xi ħaġa ewlenija u m'għandniex nieħdu tri oħra. Domanda supplementari? Grazie għal din it-tweġiba. Iżda l konfuzjoni li tinsab fil-dokument tista' ġejja milli aħna nifmu n-neutralità tal-internet hija xi ħaġa oħra. Allura tina jekk jogħġbok definizzjoni x'tifhem inti bin-neutralità fuq l-internet. For me, net neutrality indeed um, and I, I get your point now. There there is some confusion to put it in a nice way and some Et nifhem dak li qed tgħid li inti. U fil-fatt għandi xi definizzjonijiet fuq in-newtralità li qed issemmi. Il-kwistjoni ċentrali hija jekk il-, -il providers tal-internet u network jistaw jam, jistawx jamlu kontroll jew inkella li jillimitaw l-aċċess ta' l-utenti għal xi kontenut partikolari. Dan ma jistax jiseħ sakemm ma jkunx għal xi raġuni partikolari speċjali. Bħal per eżempju jkun hemm xi kwistjonijiet ta' sigurtà jew inkella xi spamming kien eh, isir Eh, pero għal dawk ir-raġunijiet biss u żgur mhux għal raġunijiet ehm, ehm, kummerċali. Grazzi. Is-Sur Hockmark. Grazzi ħafna. Waħda mill-iktar sfidi importanti eh, ta' snin li ġejjin hija dwar digital dividend u din hija kif aħna nistgħu niżviluppaw l-Ewropa bħala żona żviluppata ħafna fid-dinja. Għaldaqstant jien nixtieq insaqsi kif inti ser tmexxi fir-rigward tal- fir rigward ta' digital divide u inti x'opportunitajiet se tagħti biex dan ikun jista' jiżviluppa fl-Ewropa? Grazzi, Iva, fil-fat, fil-rigward ta' din il-kwistjoni, nistaw naraw kemm hemm opportunitajiet kbar fil-rigward il-digital dividend. U? U din eh, hija sfida kbira il-bidla mill-analog TV a digital TV u allura hemm opportunità biex da il-providers jiżviluppaw is-servizzi tagħhom aħna għandna Inħedġu dan kemm jista' jkun zaw, nużaw is uniku nippruvaw narmonizzaw kemm jista' jkun għaliex jekk l-istati membri ikunu qed jeġixxu kollha b'modi differenti allura ħan ħafna mill-aspett tal-importanza ta' dan l-aspett. dan jista' jkun dwar il-kwalità, dwar iktar għażla u żewġ aspetti jekk tippermettili il-Kummissjoni għad tistaqsi li l-istati membri biex jiffinalizzaw l-arranġamenti biex jalqu l-analog television u il-Kummissjoni għamlet dat tat data ta' skadenza sal-2012 u tini punt huwa li għandu ikunem uh, azzjoni koordinata mill-autoritajiet nazjonali biex jiftu l-spektrum għal servizzi ġodda u innovativi u għanna irridu naħdmu biex nemlu disponibli kondizjonijiet armonizzati tekniċi għal dawk l-istati membri deċiedu li jiftħu eh, 800 MHz għal eh, komunikazzjoni wireless bħal per eżempju il-broadband. F'Ottubru li għadda kien hemm azzjoni koordinata mill-awtoritajiet nazzjonali biex jiftħu dan l-spektrum għal servizzi kompetitivi u innovattivi u aħna għanna nħedġu dan kollu. Ġifiri hemm sfidi, sfidi kbar. Grazie ħafna. Jiena nixtieq nenfasizza l-punt dwar kif għanna niproċedu bil-allocation procedure, kif inti sassigura li inti tista' titratta il-konflitt tal-interess bejn użi eh, antiki u dawk ġodda. Nasab li dinja xaġa komplessa ħafna u importanti li għanna nitrattawa. U u kol b'ximot ikun fundamentali u importanti li aħna nirnexxina niksbu uh, suq uniku digitali fl-Ewropa u nevitaw li kunem il-sistemi ta' roaming nazzjonali differenti biex u għallura dani forsi kunet jiprevdilna li nużaw dawn it-teknoloġiji il ġodda Tlet elementi li jena nishtiq nsemmilek. L-ewel net, l-Spectrum Summit li ser jiġi organizzat f'kooperazzjoni mal-Kummissjoni l-Parlament. Naħseb li din hija inizjattiva tajba ħafna tal-Parlament u il-Kummissjoni ser tkun tajnuna kbira. It-tieni punt bi x'nippreparaw program ta' Radium Spectrum Policy Program wara il-konklużjonijiet ta' dan is-summit u dan ikun abba eh, fuq bażi multianwali. U it-tielet punt huwa li insibu x'inhuma id-differenzi u naraw eżattament li permezz ta' dik in-neutralità u b'dawk il-kwistjonijiet ġifiri il-kwistjonijiet l-oħra li kien hemm qabel ma jintesewx u allura Dan għandu jkun proċess ta' monitoraġġ u fl-aħħar mill-aħħar in konklużjonijiet għandhom ikunu konklużjonijiet xirqa jekk le irrid ikun hemm arranġamenti u tibdiliet. Grazie ħafna Sinjura Tikaw. Grazzi Signora Komissarju, nispera li dik il-question mark li għandek eh, tirrappreżenta uh, eh, id-dialogu li se jkollna. Issa domanda tiegħi. Is-swieq tal-internet jeħtieġu kooperazzjoni effettiva ħafna direttiva ta' servizzi tgħid li fil-bidu ta' jannar tal-2010 il-daw kollha li provdu servizzi għandu jkollhom aċċess għal informazzjoni relevanti għandu għandhom ikollhom single access point li huwa disponibbli permezz ta' mezzi elettroniċi, però dan il-an għadu ma ntlaħax minħabba ostakoli legali u amministrativi. Hemm bżonn ta' ċertifikat biex inkunu nistgħu nieħdu sem fikant. Nixtieq inkun naf x'inhu eh, x'inhi situazzjoni tal-programm tal-2010 u x'inti tipprova tagħmel biex tassigura l kompetitivita tal-ekonomija Ewropea permezz tal-iżvilupp tas-soċjetà tal-informazzjoni. Għawek nitkellem dwar broadband, eh, l-electronic billing, e-government, etc. Fil-fatt, l-iskeda ma ġietx iffinalizzata kif ġie mwiet. Pero ma nix nitilfu il-fil u tistaw timmaġinaw li vera ma, ma zamejnix mal-ħin. Ija priorità għal dawk li jiprovdu servizzi, dawn għandhom jaġiċu b'mod tajjeb aħna nabżonnom U nista nassigurakom li ser insegwi dan kollu b'mod tajjeb. jekk dawn ikunu kompetenti mbagħad ser niddiskutu dan mal-regolaturi nazzjonali u wkoll flimkien magħkom. Grazzi. Jiena qed nifhem li I 2010 ikut ta' suċċess nixtieq nfasizza l-pont li l-infrastruttura, l-aċċessibilità ta' sistemi tal-sistemi tal-IT u tal-informazzjoni u li garantixxu s-sigurtà u li jipproteġu drittijiet tal-utenti huma ferm importanti għal eh, soċjetà tal-informazzjoni. Is-sena l-oħra 40% ta' l-Ewropej ma użawx l-internet u 46% tal- -internet, Eh, household Ewropej ma kellhomx aċċess għall internet X'miżuri ser nieħdu biex nippruvaw nilħu eh, kopertura ta' 100% għal broadband internet inklużi dawk il-postijiet remoti. U x'biħsibek tagħmel eh, fir-rigward ta' persuni b'diżabilità? Grazie a Rispondi l ewel domanda tijak. risposta iva Ija, iva. I 2010 ser jibqa' għaddej. għalfejn mux kullħat et jihu vantaċ tal-possibilitajiet u l-opportunitajiet u mux et nitkellem dwar il-kopertura il Eh, ta' fil-mija zdet nitkellem dwar il-figuri li semmejt inti. Dawn edinem, pero sissa mux qed jintuża kollox. Xi kwistjonijiet li jistaw jagħmlu xi differenza nistaw najdu li din hija kwistjoni ta' fiduċja u sigurtà u interessanti li nsiru nafu li mm, meta nitkellmu dwar eh, attivitajiet finanzjarji u inkella attivitajiet fejn inti trid ikollok sigurtà li ma hemm l-ebda abbuż ta' informazzjoni privata, eccetera. Għal daqsant minħabba fekk irridu noqogħdu ferm attenti. Irridu nindunaw li hemm nuqqas ta' fiduċja minn naħa ta' xi nies u allura rridu nalmu lin-nies, ma toġobniex din il-kelma, imma rridu nalmu lin-nies, ninfurmaw lin-nies eh, xinu dan kollu? Irridu noqogħdu attenti. Kemm minna ħatana kif ukoll minna ħata l-istati membri il-kopertura ta' 100% tal-broadband jiena f'dan ir-rigward jien nagħmel dak kollu l-nista biex iva dan iseħħ ġili ma jkunx possibli fċertu zoni, pero rridu nieħdu konsiderazzjoni li

Kanċan. Importanti ħafna imma ħaġa delikata. L-iżvilupp sostenibbli inħoss li għandu jgarantixi s-sikurtà u jiġġieled kontra l-falsifikazzjoni u l-ksur ta' kull tip u l-ewwel net għandu jgarantixi l-libertà fir-riservatezza. Jiena f'din l-intervenzjoni rrid nillimita ruħi għad drittijiet tal-awturi E, meta nitkellmu fuq digitalizzazzjoni tal-operi, tal-letteratura, l-e-books, u eh, anki ħafna vantaġġi għal dinja akademika, però mhux qiegħda tipproteġġi d-drittijiet tal-awtur u l-proprjetà intellettuali. Eh, direttiva mhijiex biżejjed, id-direttiva hija 29 tal-2001 F'dan il-mod li stati membri jħossu ruhom, isibu ruhom f'sitwazzjoni ta' djufija eh, meta tqablu għama suq oħrajn eżempju fl-Amerika fejn hemm eh, protezzjoni ikbar. Il-mistoqsija tiegħi hija din. Kif inti għandek eh, intenzjoni tadegwa din l-inizjattiva digitali u kif setati tixrit iktar wiesa għal proprjetà intellettuali, naturalment għandi tkellem jena fuq ir-riċerka u, u l-kultura. One, <clears throat> one of the very sensitive Waħda mill-iktar punti sensittivi tal-politika tal-Komissjoni għal copyright fi rigward tal-piracy, eżempju. Dan isu isu ċirku nibqaw nitkellmu dejjem dwar il-pirateriji sakemm ma jkun hemm regoli nazzjonali dwar il-copyright ma jistax ikkonna inizjattiva pan-Ewropea jekk ma jkunx hemm waħda nazzjonali qabel. Din hija kwistjoni li l koll naqblu fuqa li dawk li huma kreaturi ta' xi prodotti jew servizz jixir ilhom li jitħallsu ta' dan. Issa, jekk aħna maħniex ta' suċċess u biex nieħdu l-opportunità f'approċċ tas-suq uniku allura jkun ferm diffiċli li li namlu dak li suppost namlu. Aħna ġidu nipproteġu il-copyright. Din hija importanti ħafna l-ekonomija tagħna, l-kultura tagħna u ovvjament in-nies jixirqilhom dan min min jipprovdi dan is-servizz. Aħna ser nipromuovu l-offerti legali u noffru għażla tajba għal konsumaturi aħna irridu nkunu konxi li flimkien u minn dak li Iske fimt ma s-sur Barnier u interessat u kolli il-sib soluzzjoni finali għal daqstant issa eja naħdmu flimkien u tipruvaw nilħu dawlanijiet. Dak li qed nibza minnu jiena u dan huwa l-aħħar punt u li ħattijħor huwa miex il-qoddim u aħna l-Ewropa minħabba li maħniex qegħdin insolvu il-problemi aħna qegħdin fuq wara net ta' wara dawn eh, kollha li qegħdin jimxu l-qoddim. Is-sur Kanzjan, domanda oħra? Ruwa sodisfatt. Eh, iva, jiena sodisfatt mill-mistoqsi mill-risposta, ma il-kalendarju għax u importanti meta jisiru dawn l-inizjativi għax din il-kwistjoni delikata. Jana nishtiq nitolbok jekk intix disponibli biex ti promuovi il-teknoloġiji, specialment aċċess għall-omja eh, fil-kas tal-operi eh, tal-letteratura. <clears throat> I would be delighted. Iva, jena nishtiq ħafna, inkun kontenta ħafna kieku jkolli l-opportunità li namel dan li għadek kem semmejt li inti. Sinra Hall, fil-risposta bil-miktub inti semmejt il-climate change, il-bidla fil-klima u popolazzjoni li edha dejjem tixjih. Issa hemm proġetti tal-ICT u sistemi ta' kontroll li jistgħu ħafna inaqsu il-konsum tal-enerġija f'setturi pal pereżempju fil-bini, trasport, loġistika u il-provista tal-enerġija. Inti, x'taħseb li tista' tagħmel biex issi eh, ġib din it-tip ta' teknoloġija li tintuża ta' kuljum? jiddependi biss mill-komunikazzjoni. Irridu ninformaw l-nies. U xi kultant jien naħseb li jekk aħna ma nieħdux l-opportunità biex ninvolvu eh, l-atturi kollha f'din il-logħba f'din is-sitwazzjoni, aħna ser nispiċċaw b'riżultat ħafna iktar qar. Ħajkun iktar x'nitilfu jekk ma ninvolvuhom xi ġifieri hemm attività kbira, hemm ħafna interess, hemm involviment kbir, għal daqstant ejjew nikkomunikaw, ngħidu ngħidulhom x'qed jiġri. U dak huwa li qed nipprova nagħmel fi dan il-politika tal-kompetizzjoni. Jiena konxja li f'dan il-qasam din tista' tkun sfida ħafna ikbar, però dan huwa l-portafol tal-komunikazzjoni. Allura ejjew nikkomunikaw. Domanda supplementari, signor Hall. Xaġa aktar speċifika, il-Global Positioning Technology hija stabilita sewwa, però ma hemm l-ebda call center ta' emerġenza ġewwa l-Ewropa li jista' juża teknoloġija ta' lokalizzazzjoni biex għal ċittadini biex jien ċittadini li qegħdin f'xi problema. Mm, għandek xi pjan xi idea biex inti tassigura li t teknoloġija disponibbli kolla tkun disponibbli għas servizz tal-wieħed wieħed tnejn biex inkunu nistgħu insalvaw iktar ħajjiet tan-nies. Ejjew naraw x'Anna, kemm aħna eh, fortunati b'dak li għandna. Għandna inizjattivi ħafna tajbin permezz tal wieħed wieħed tnejn. Dawn l-inizjattivi huma tajbin, din ikkomunikaw permezz tagħhom, però fl-aħħar mill-aħħar huwa uh, jiddependi ħafna mill-istati membri dwar kif huma edin jużaw dan il-proġett. Kif huma qed ikunu parti minn dan il-proġett. Irridu nieħdu in konsiderazzjoni iva dan qed eh, din qed issalva l-ħajja ta' ħafna nies. Kaċċu kalas. Να σας καλησπερίσω ερήτημος κυρία και να σας Καλώς στο Ευρωκοινοβούλιο. Χειραγιάμ. nil ak fil-Parlament Ewropew, Komissarju nominata. Tlet kollegi tkellmu dwar in-neutralità. Jiena nixtieq niġbor kollox fil-qosor billi insaqsik l-ewwel nett jekk intom ux lesti kometti ruħek biex tipproteġi l-internet. U xatjonijiet se tieħu biex tiggarantixxi dawn din in neutralita inti t tkellimt dwar interventi varji fuq il-VOIP hemm min qed jipprevjeni milli f'dan dan immexxu iktar il qudiem li dan jiżviluppa, allura inti x'set xed prova tagħmel f'dan ir-rigward, x'ser tagħmel? Għal darboħra flimkien mal istati membri u ma' regolaturi nazzjonali. Irridu naħdmu flimkien. Huwa importanti ħafna li fir-rigward tan neutralità ma nistawx najdu li il-VOIP ma jistax jiseħ għaliex hekk ngħidu hekk inkunu isna qed ngħidu li qed nużaw l-istess infrastruttura. Irridu nieħdu azzjoni, rridu nisfurtaw lil dawn is-sidien. U ħammur lura għal risposta ta' qabel li tajt lil kollega tiegħek. Hemm differenza kbira bejn approċċ kommerċjali U fejn inti tgħid li din hija kontra regola. Però jiena nista' ngħid li irridu nkunu attivi, irridu namlu ma monitoraġġ, irridu nikkomunikaw, irridu nejdu li din hija xi ħaġa vera serja. του iva, διαδικτύου θα πρέπει να αποτελεί επίσης δεσμευτική προϋπόθεση. Είναι Inti taħseb li η neutralità τα internet għandha tkun prekondizjoni vinkolanti għal networks tal-komunikazzjoni b'mod partikolari dawk li għandhom xasmu ma' digital dividend. Fil-prinċipju naħseb li Iva għanna għandu jkonna involviment ġdid, svilup ġdid. Minix qed ngħid li dan ser isir għal dejjem, però f'dan l-istadju iva għandu jsir hekk. Danke sehr, Herr Kalfin. Much, Mr. Chair. Madam Commissioner Designate, cyber security is gaining a very... Grazie Hoffno. L-izvilup ta' teknoloġiji bazati fuq l-internet jikreaw ħafna riskju għan networks għal konsumaturi u għal teknoloġija tal-informazzjoni u komunikazzjoni u għat ċittadini kollha kemm huma. Irridu regolamentazzjonijiet tajbin u inforzament tajjeb. L-Unjoni Ewropea għandha ssib bilanċ tajjeb ħafna biex ikun hemm miżuri ta' cyberspace sikur u irnoqgħod attenti għax gvernijiet qed jabbużaw. Inti lesta li prepara sistema kreata bħal mamlu fil-Istati Uniti u network ta' 27 u inti trit li uh, l-Unjoni Ewropea tilħaq ma dan il-tip ta' settur li qed javvanza fer ta' malajr. Grazzi ħafna. Iva, jiena nafx inti tajt naħseb li din hija waħda mill-kwistjonijiet li mhijiex biss qiegħda tabbuża sitwazzjoni fejn mm, minn aspett kriminali, din hija xi ħaġa għar iktar gravi qed talqot ukoll id-drittijiet eh, tal-bniedem. Dak li rajt dal-odu waħda mill-gazzetti dwar il-cybercrime kienet li dawn edin jimmiraw banek gbar u il-konsumaturi ta' dawn il-banek jirċivu e-mail. U il-membri tal-kabinet tiegħi għaluli li huma kombinazzjoni irċivew uh, e-mails bl-istess kontenut jgħidu l-istess ħaġa. din l-email tgħid iva l-password tiegħek tittinbidel Umbat inti eh, tiġi eh, dirett għal website oħra eh, li permezz taħal kriminali joħdulek id-dettalji tiegħek u jgħidulek li l-password tiegħek trid tinbidel, allura inti taħseb li dan huwa il-bank tiegħek li qed jgħidlek biex tagħmelek u din hija trappola hija nazba U qed jaqgħu fiha ħafna ħafna vittmi dan huwa tip ta' attakk jiena ġejt informata li hemm ukoll su eh, suq fejn il-kriminali jistaw isibu viruses, eh, dettalji tal-credit cards, access codes, etc. U kienem iktar mil miljon virus li ġi identifikat fl-2008 għal daqstant il-cybercrime jgħad jizdiet ħafna. Aħna konxi li dan mandux frontieri, din hija kwistjoni globali u allura l-Ewropa et tajt ejjew namlu dan f'kooperazzjoni ma' oħrajn għaliex inkella inkunu in eh, naraw viżjoni wis dejqa. Għadhom eh, il-prioritajiet tiegħi għall-aġenda digitali hija li l-Ewropa issir l-iktar post sigur għal konsumaturi tal-internet u jiena nispera li issa sini domandu oħra biex bekk ikolli iktar ħin biex inkompli. Isu. Nachfrage. Thank you. I'll make that for you, Madam Commissioner President. Um, I would uh, come back again to this issue. Jena ħanerġa lura għal din il-kwistjoni dwar is-sigurtà f'xi pajjiżi jgħidtula bismijiet differenti, allura dawn il-persuni, dawn l-individwi qegħdin isegwu x'qed jiġri u qed jaraw x'miżuri jistgħu jieħdu biex ikun hemm iktar sigurtà. Dan u network għal kooperazzjoni internazzjonali bażika. Għal darbarra nerġa' nsaqsik inti lesta li tappoġġa din it-tip ta' pożizzjoni fih dan l-Unjoni Ewropea u inti ukoll ser twaqaf l-abbuż minn naħa l-oħra fir-rigward ta' Data Retention Directive jiġri f'ħafna pajjiżi, anka per pereżempju l-Bulgarija fejn eh, hemm aċċess eh, mhux limitat għal kwalunkwe tip ta' informazzjoni. Issa f'dan ir-rigward inti kif se tipprova ssib eh, bilanċ li ikun hemm sigurtà cyber security iżda ma tintervjenix u tagħmel sar minn naħa l-oħra. Grazzi. Il-punt li inti semmejt dwar direttiva ta' protezzjoni ta' data il-komissarju Reding li għal komissarju ta' dan il-portafol ti tamel revizjoni ta' dan kollu u tiħdu konsiderazzjoni l-aspetti li inti semmejt u li kont qed nindirizza. Jiena naħseb li huwa ferm importanti li aħna ikkunu ċari dwar dan, ma neħlux ħin u naħdmu flimkien biex nindirizzaw dawn il-kwistjonijiet u irridu nġibu l-stakeholders, naqdu l-stakeholders l-imkien. Jena, jekk intom tappoġġawni nipproponi strategija biex insaħħu il-kapacitajiet tal-Unjoni Ewropea fi networking informazzjoni u sigurta u rwol ġdid għal l-emsa li naħseb din tirrispondi d-domanda tiegħek. Juncker, ja. Juncker. Buenas tardes y gracias por su presencia, presencia señora Cruz. Uh, Lamentablemente... Service, servizz kreti ħafna tal-li jatmana l-lum, komissarju, nominat. Sfortunatament il-computers mux dejjem laħu l-espettazzjonijiet tan nis fil rigward tal-di regolamentazzjoni tas-suq Kien hemm pereżempju short term returns, tnaqqis fl-investimenti, xi żoni baqgħu barra minħabba il-ġeografija tagħhom, eċetera. Hekk inżommu dan kollu f'moħħna fir-rigward regoli tal-għajnuna tal-istat u networks oħrajn, inti taħseb li uh, networks ġodda ta' ġenerazzjoni ġdida jistaw ikunu element ewlieni biex jizidu eh, l-kompetitività. Inti x'miżuri se tieħu is-Sinjura Komissarju nominata jekk biex iġġib il-New Generation Networks, l-NGAs u tati impetus ġdid għal proġetti ġa eżistenti li qed jistennew l-approvazzjoni tiegħek. Hemm żewġ mezzi ta' kif tagħmel dan. Dawn iż-żoni rurali jew inkella fejn Eh, investitur privat ma tantx ikun interessat fihom, iva din hija xi ħaġa li hija permessibbli l-għajnuniet tal-istat għalihom u eh, dawn jaqgħu taħt inizjattiva tal-istat. Issa fir rigward tal-inizjattiva tal kummissjoni eh, sena l-oħra jew ta' qabel il-fondi qegħdin hemm disponibbli u jiena kont sorpriża li mhux l-istati membri kollha s'issa ħadu l-opportunità biex jiksbu il-fondi għal dawk il-proġetti fi rigward ta' digital area u tal-broadband. Irridu inkunu nafu f'dan ir-rigward. Issa, fir-rigward tal- punt li uħar aħna rridu naħdmu flimkien. Jena konxja li jekk naqdu e, partit differenti mill-online, mill-qasam tal-online u jidjalogaw, naħseb li dawn jistaw jkollhom situazzjoni, jaslu għal situazzjoni fejn jirbaħ kulħadd. Anka dawk ġodda fis-suq. Irridu noqogħdu attenti li inżommu il-kompetizzjoni ħajja u ikunem trasparenza u ikunem baż ehm, għajnuna legali u koll intom tistaw tistaqsuna ninvestu, pero mbagħad nistaqsu x'inhuma l-ħsibijiet tagħkom għal-futur, intom kif qegħdin tappoġġaw dan u kif ser tkunu tafu x'tip ta' regolamentazzjoni hemm. Għal daqstant irridu nispjegaw x'inhi s-sitwazzjoni u rridu nagħmlu dan flimkien importanti. Tendes in Bruxelles. Bruxellas. Mistoqsija supplementari. Isur Sent, rappresentant tal ufficiu fi Bruxelles, għali li l-impatt ta' direttiva ma kienieċ isseħ kiku kellna sistema legali omogeneu illi kien jelimina il-kriteri differenti minn stat għal liħor. Enti taf illi il- settur farmaceutiku appoggia sentenza tal-orti għandu jkun eh, sistema legali li kolla l-istess eh, pozizjoni per eżempju fil-kas tal-multinazjonali eh, ta' software għandu jkonna orti tal-privativi. Dinja mistoqsija interessantissima, affascinanti. L-għonet mhuwiex il-portafol tiegħi, però l-uffiċċju tal-privativi qed jagħmel xogħol eċċellenti u għandna nikkonsideraw illi da għandu illi dak li għandu jisir fil-prattika irridu namlu għacċar jekk dana u l-aħjar mod jekk aħna qed nitkellmu jew fuq is-software jew fuq il-privativi, tiftakaru intkom fil-kwistjoni li kellna kbira ma' Microsoft fl-aħħar il-ġimgħa li għaddiet wasalna għal-ftejm aħari l-interoperabilità għal software hija ħafna aħjar għal konsumatur, għall ekonomija għal eh, għal eh, benefiċċji kbar. Issa jekk fuq ċerti kwestjonijiet meta nitkellmu fuq it-tip ta' standards huma involuti hawnhekk nistgħu nistgħu ngħidu li jiena eh, daqsxejn waħda kawta, però nerġgħu niddiskutuha din il-ħaġa. Għanna niddiskutu eh, x'se nagħmlu bil-privativi ta' software. U, jiena eh, nħares t qoddim biex ikolli l-informazzjoni minn għandek u koll il-kollaborazzjoni tijak. Issa għandi il-kollegi mill-Komitat tal-Kultura Doris Pack. E signora Cruz, il-Komitat Kulturali ilu snin a favur ta' sistema Ewropew għaxandir, għax hija l-ikbar garanzija għal opinjoniet plura, plur, pluralitari. Għanna bżon ta' sistema però li offri servizzi neutrali lil pubbliku. E xini għal-idea tijak fu sistema bilanċat u, u fuq il-fat li servizzi pubbliċi għandhom ikollhom da. Mistoqsija ċara, risposta ċara. Iva, mistoqsija hija ċara, aħna nafu illi skont il-servizzi ta' xandir pubbliċi, aħna nishtiqo li l-prinċipji jikunu kull imkien l-istess u li kun hemm fl-istess ħin ukoll approċċi individualizzati. Però is-sitwazzjoni għandha tkun ċara, ċarissima, għax inkella maħniex se jkollna riżultati mid-diskussjonijiet tagħna. fil li moddi, wara kollox kien ċettabli anki għalikom illi nigarantixxu diversità u dinja kustjoni importanti. dinja wahda mill kustjonijiet illi aħna fl europa eh, toġobna ħafna u fl-istess ħin issu jibqa' kompetitiv illi wara kollox fl ħar mill ħar il-konsumatur jista' jażel dak illi jishtiq. Jiena ma tantx soddisfatta bir-risposta tiegħek, però iwassalni għal tieni mistoqsija, nixtieq nitkellem fuq il-Konvenzjoni tal-UNESCO. F'din il-kwestjoni forsi inti għandek pożizzjoni differenti mill-maġġoranza tal-Komissjoni Barroso. Inti kont kontra in-natura vinkolanti ta' din il-Komissjoni. Vidilt forsi l-opinjoni tiegħek issa? u taħseb li dan l-istrument huwa post fejn il-kultura u l-politika ta' xandir tal-medja għandhom jimxu fl-imkien, jiena jiena ma konċ naf li kienem e, eh, differenza fl-opinjoni ma din istaw diskutu għal eh, moment ieħor. Jekk inti qed tistaqsi fuq dan il-portafoll u il-kultura fejn hemm rabta mal-kwistjoni kollha li qed nittrattaw hawnhekk, hija kwestjoni assolutament importanti illi inżommuha ħajja għax inkunu qed nitilfu inkella opportunitajiet importanti ħafna għax hemm opportunitajiet kbar bil-aġenda diġitali illi nistgħu nisfruttaw. Madonna ma Signora Kamem, Kamere Vert. Kammerevert. Fid-direttiva li ġiet adottata dal-aħħar waħda mill-inizjattivi kienet illi id-dividendi digitali e ħaġa ekonomika, però anki għanda sinifikat kulturali u soċjali. U il-limitazzjonijiet fuq servizzi u fuq il-neutralità ta' teknoloġija minnaħa tal-pluralizmu, tal-medja, multilingualizmu, Pero hija ħaġa interessanti li minn dokument li għadu kif kellna mill-Kummissjoni dawn l-aspetti kulturali u soċjali, per, per eżempju meta nitkellmu fuq il-politika tal-frekwenza, eh, miex imdaħla. Inti, il-mistoqsija tiegħi di, inti taqbel mal-idea li meta niġu għall-attivazzjoni tal-frekwenza agenda digitali, hemm bżonn naħsbu fuq l aspetti soċjali u kulturali u jekk nagħmlu dan kif se nilħu l-bilanċ bejn dawn elementi li jistgħu jkunu kontra xulxin. Hemm kwestjoni interessanti fejn anki l-istati membri huma involuti ħafna u eh, jina għet nitkellem fuq dak li għanna u meta nħarsu lejn il-konsegwenzi tal-qafas regolamenta regolatorju li jintkom għacċettajtu. Nasib illi emżon nikkonsidraw u tkun falliment assolutament jekk aħna sen neskludu il-kultura jew il-medja biex najdu hekk. Però rridu anki nżommu li dan huwa wieħed biss mill-operaturi E, irridu nikkonsidraw dan element, pero ma rridux natu e, e, nisħu wisq Ja, vielen Dank, Frau Groß. Ich wäre ja schon froh, wenn es eine Gleichgewichtigkeit zwischen ökonomischer Betrachtungsweise. Grazie, signora Cruz. Jena nkun kontenta kieku kulħadd jagħti l-istess importanza għal kwistjonijiet ekonomiċi u soċjali. Però meta niġu għal frekwenza għandi mistoqsija oħra. Illi inżidu l-frekwenzi se jkollna bżon ta' teknoloġiji speċjali għal xandir, għal stant nistaqsi fuq din il-pjattaforma terrestri u kif qed tigarantixxi li diħa tibqa' disponibbli fl-interess tal-komunità biex l-interessi ekonomiċi ma' ma jemerġux jerġaw. Jena fimtek, pero minix zgura l-min tkellimt fuq, ma min tkellimt fuq għadin il-kwistjoni. Mm, e, e, e, bżon ikun hemm neutralità u għandu jkun hemm possibilità li fija is-satellita u l-kejbu għandhom ikunu kollha trattati b'mod illi nkunu nistgħu nagħtu l-opportunità għal lejn zvilupp għal dawn is-servizzi għal daqstant. Jiena il-risposta tija hija illi memxa fejn ninkwetaw illi din tiġi eskluza. Grazzi. Isur Kavada. Grazzi, President. Signora Kress, aħna konna impressionati bil-istqarrija tijak, inti għandek punt ta' interrogazzjoni fuq eh, l-libsa tiegħek jien għandi mistoqsijiet, punti ta' mistoqsija f'moħħi. Inti tkellimt fuq il-regolament, però mhux bizzejt fuq il-kontenutu, hawnhekk għandna problema jekk il-mandat tiegħek se bis biss lejn l-organizzazzjoni tal-industrija digitali. Għax mingħajr kontenut mm, ma, ma fija lebda valur u l-kontenut eh, qed jiġi minn min barra aħna bħalissa eh, sfruttati iktar mill-li qed nisfruttaw. Il-President din il-kwistjoni għasama ferba portafolli, pero kif taħseb li tista taħdem inti mod effiċenti bil-industrija tal-kultura, per eżempju fuq il-copyright u anki il regoli fuq meta wieħed juża il-servizzi kulturali. It-tieni e net, kif tista' taħdem koordinazzjoni mal-kummissarji l-oħrajn. Il-President e, għasam e, e, e, dawn il-portafolli u naħseb li kien zbal. Inti, risposta, inti musta toħodba kontra tijaj jek kiena ma natix il-pozizjoni tijaj xlaħjar ħagġa tkun għal-portafoll wieħed. Il-President għamel xogħol eccellenti u kelli raġun u irnexxilu jagħti 26 portafol. Eh, għal daqstan tissa 26 eh, komissari għandhom portafol kull wieħed u dan għax ifisser, ifisser li b'xi mod jew ieħor ċerti portafolji se jkollhom jinaqasmu uh, Wara kollox, però, il-riżultat eh, huwa eccellenti. Issa, f'tini sistema Kooperati ta' kooperazzjoni, il-Komissjoni eh, fl-aħħar mela ħarja dik li tagħmel id-deċiżjoni. Għal-daqstant il-Komissarju qatt ma jista' jgħid jiena ħat id-deċiżjoni. Tiġi eh, aċċettata d-deċiżjoni tiegħu biss meta tiġi approvata mill-Kommissjoni u dan huwa il-vantaġġ anki li jkollok esperjenza imma il-kolleġalità f'ħafna każijiet hija pożittiva ħafna, hija element pożittiv tal-struttura tagħna. Però jiena dina ma semmejtix fil-introduzzjoni tiegħi. Fil-fatt eh, bla dubju f'dan il-portafoll għanna għandu jkonna kuntat eccellenti ma' Michel Barnier, ma' Andrula Vassilju, jina naf eh, xisimom eh, eh, ma niftakarx il-kunjomiet. Jan Potocznik, per eżempju, anki ma ma Mura u Gegen Quinn, dawn propju hija sfida li wieħed ipoġġi flimkien ah, xi kultant inkunu qed it-tnejn biss imma il-kooperazzjoni hija ewlenija. U jekk dina ma ssirx f'atmosfera kolleġjali, allora inti għandek raġun. Imma eh, jiena żguri li Barroso se jipprova li dana mhux hekk. U jekk se jkun hemm frustrazzjoni jew se jkun hemm eh, nuqqas taqbil huwa se jaġixxi. Imma tista' tiżgura li jiena tip kolleġjali. U eh, jiena jiena ħobb naħdem fl-imkien ma' ħaddieħor. kava da. mistoqsija supplementari, biex inkopri fuq dak li għalet Doris Pak. Aħna, għet nizviluppaw il-medja privata b'suċċess għal 20 eh, sena sissa fl europa Però il kualità tal-informazzjoni lejn iċ-ċittadini miex ta' suċċess. Aħna għanna inkunu a favur ta' eh, eh, radio u televizjoni pubblika, però edin lura meta nqablu mal settur privat. Kom, risposta. Jena toġobni diversità u naturalment jena interessata ħafna fil-kwalità kemm fil-privat kif ukoll fil-pubbliku. Però il-pubbliku, il-servizzi e, e, e, pubbliku għandu iktar responsabilità biex jidaħlu l-kwalità għax għandhom funzjoni speċjali. Allora irridu jkollna it-tnejn. U għal daqstant aħna eridu niftakru illi irrit ikollna sistemi bilanċati. Jiena nemmen li għandu jkollna sistema bilanċata fejn se jkun hemm opportunitajiet indaqs biex wieħed jipprovdi dak illi huwa importanti għal kultura, għal ċittadini u għall ekonomija tagħna. Illi wara kollox dan huwa parti mill-ekonomija. Frau und Hohenstein, it's your turn. Um, Mrs. Commissioner, to continue on the question. Hohenstein, biex inkompli mal-mistoqsijiet tal-kollegi tal-Komitat Kulturali, nishtiq insaqsi fuq l-edituri tal-istampa, inti taf xinu l-problemi tagħhom, e-, id-drittijiet tal taħħom u ma traskurati fuq l-internet, twaqqaf eh, twaqqa il-valur tal-prodott u partijiet oħrajn li jisfruttaw eh, il-kontenut li jiġi publikat eh, fil-forma tradizjonali u fuq l-internet għal skopijiet kommerċali. Illi e l-lum huwa possibbli meta wieħed is l-iżvilupp, il-progress, il imħaffef fit-teknoloġija. X'inhi proposta tiegħek biex wieħed joħloq sistema ħalli jkun hemm aċċess għal kontenut wiesa għal utenti, però fl-istess ħin ma jimminax l-interess tal press editors u tal-konsumaturi tal-istampa u fl-istess ħin jinkoraġixxu żviluppi akbar progressi aħjar tal-ICT. L-ewwel waħda, l-ewwel net illi nistimulaw, nistimulaw dawk illi għandhom jifmu illi għandhom illi jekk huma se jżommu l-linja li kellhom sissa ma jkun hemm l-ebda soluzzjoni. Għal daqstant iridu dak li għandhom f'moħħom, però bil-medja ġodda għandhom ifittxu l-opportunitajiet biex jagħtu l-informazzjoni u jiena nemmen f'suq kompetitiv. Għal daqstant għandu jkollum opportunità. If we talk about the opportunities <clears throat> on the Meta nitkellmu fuq l-opportunitajiet fuq is su u l-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni, inti se tkun b'saħtek daqs kemm kont bħal meta kont kummissarju eh, tal-kompetizzjoni biex tiżgura illi ma jkunx hemm biex il-prinċipju ta' non diskriminazzjoni jiġi rispettata ċittadini kollha illi jixtru online. Memx aċċess ugwali fl-istati membri kollha. Per wieħed mill-eżempju huwa il-mużika mill-iTunes. Se tkun l-azzjoni tiegħek li jmiss biex tagħti aċċess lil kulħadd. Jiena ma kellix eh, <laughs> mandi l-ebda intenzjoni nbiddel il-karattru tiegħi għal daqstant eh, tista tkun zgura li se jkollok dak li ġa kellek fil-kompetizzjoni. Jina trasparenti, jina kullħat jaf eh, x'naħseb u jina nistenna li jina ġusta. U għal daqstant eh, inti e, trid dan tamlu ċar li dawk li huma involuti fid-diskussjonijiet met inti tkellimt mbagħad fuq l-online fil-fat din il-kwistjoni tiegħek hija waħda mir-raġunijiet e- e- ewlenin il-li għandna nitkellmu fuq il-mużika fuq l-internet. Fl-aħħar laqa li kellna ma dawn l-esperti f'din il-round table fuq dawn il-kwistjonijiet, aħna qbilna fuq il-prinċipi. il il prinċipi U jiena kont kontenta li ħadd ma telaq mill-laqa, però aħna u fl-aħħar ta' dik il-laqa bilna. Issa però hemm l-implementazzjoni u dina se tkun eh, problema, se tkun ħaġa diffiċli. U jiena nista' niżgurakom li jiena se nagħmel ħilti kollha biex niprova nasal f'dak il-punt illi fih l-eżempju tiegħek se jkun żvilupp solvut ma nistax nispjega għalix eh, fil-Polonja ma jistax isir dak li jista' jsir f'stat ieħor stat membru ieħor eh, meta nqisu li hawnhekk għandna suq waħdini. Is-Sinjur is-Sinjura Hannibal. Sinjura Kress, nixtieq nerġa' nitkellem fuq il-kontenut u l-kwalità mod partikolari fil-pluralizmu tal-medja illi diġa minn nitkellmu fuq fil-parlamentu jider illi dan approċ fi tlet stadi li kellna fl-2007 ma tantx kellu suċċess u f'ċerti pajjiżi iktar mill f'pajjiżi oħrajn, però aħna qegħdin f'periklu li nitilfu ħafna mid-diversità tal-medja fuq dak li għandu xjaqsam mal-kontenut, mal-politika, mal-, -politika, mal kultura. Din hija ħaġa importanti fl-Unjoni Ewropea kollha. Għal daqstat nixtieq nisma' minn għandek xtip ta' azzjoni konkreta inti tista' tieħu biex tiżgura li l-pluralizmu fil-medja għandha tiġi promossa ehm, fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-inġibu l-partijiet fl-imkien, nixbruhom, Umbat naraw fejn huma l-problemi, xi soluzzjonijiet jista' jkun hemm. Umbat nippruvaw eh, nisibu soluzzjoni fl-imkien għal għax il-pluralizmu fil-medja hija kwestjoni importanti ħafna, mhux għalik biss imma anke għalija. Jien nixtieq nerġa' nitkellem fuq da. Din hija ħaġa diffiċli għax il-persuni eh, li huma involuti mhumiex kolleġali ħafna u mhumiex nies li lesti biex jitkellmu bejnietom. Hemm bżonn ikunu iktar eh, rigorużi minn hekk Ek irridu verament e, e, e, neħdu għabe serjetà li ħana għetni promuovu diversità fin media eh, differenti. Tuni possibilità u eh, jina nemmen u naf li hija ħaġa diffiċli. Jina, pero diġa kelli situazzjoni diffiċli. Ħalluni li niprofa nixbor il-persuni differenti u bat naraw verament il-problema fejni. Jekk e, e, tamil sens il-problema, jekk hemm soluzzjoni. Umbat naraw forsi li nistaw nsibu kompromess. Imma kull kas għanna bżonn ta' riżultat ċar. E, ek ma nsibuħ da bżon bżonn nwaqfuha l-inizjattiva. Grazie. Issa, Signora Xake. Kommissarja, ak tajtna vizjoni u zaw mistoqsijiet differenti, tkellim fuq it-teknoloġija u fuq l-infrastrutturi differenti, imma tkellim ukoll fuq l-impatt fuq is-soċjetà u demokrazija e, illi għandhom it-teknoloġija u digital agenda. Barra minn streams li ħarġim il parlament hemm xi streams ukoll li deħlin u jiena kelli kuntatt mal-ċittadini u għamilt ħaġa rivoluzzjonarja u nishtiqna mill mistoqsija illi tawni ċittadini tijaj, propju biex norik li teknoloġija tista e, iżdit trasparenza u anki il-konsulenza ma ċittadini ċittadini. Għal daqstan din il- din il-mistoqsija. Inti ħat taħdem fl-imkien ma kollegi oħrajn għax il-portfol tijak e, għandu xi għandu xi e, kontatti ma, ma, ma portafolli oħrajn. Nishtiq nistaqsik li anki il-libertà ta' espressjoni u libertà tal-ħsib se tkun garantita uh, anki online, għax hija waħda mill prinċipji fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzjak għal-mistoqsija, eh, miex kwistjoni faċli, il-risposta li nistanatik minn qalbi hija li eh, se nagħmel kull ma nista, jiena naf li Kati Ashton hija involuta ħafna fil-libertà tal-espressjoni u anki kwistjoni oħrajn. Jiena bla dubbi se nitkellem fuq għaddin anki mal-kollega kollegi oħrajn. Din hija ħaġa affaxxinanti ta' dan il-portafolli li huwa marbut ma' ħafna naturalment kont nitlef inqas zmin, kiko, tkun iktar faċli li jena najt li mumma l-portafolli li minix marbut maħħa, maħħom, ħlif dawk li jena marbutna maħħom. Grazzi ħafna. Jena nirrapprezenta l-komitat li rigwarda fuq mal-kultura, media u komunikazzjoni. L-espressjoni artistika importanti għal-komitat tana u anki eh, il-kontenuti li nistaw aħna Ikollna fl-imkien online, jena nishtiq nisma minn għandek kif inti eh, tara li sessir il-kooperazzjoni maħna eh, mana u mal-Komitat tal-Kultura jekk inti tiġi approvata, jena naħseb li nsitin kun approvata, eh, u kif nistaw norbtu mal-kultura u l-edukazzjoni. E ħaġa ewlenija, u kruċali li f'dan il-qasam aħna għanna nużaw l-opportunitajiet kollha u l-isfidi kollha. Għal iktar minn raġuni waħda. F'ħafna każi, inti każi qed titkellem fuq il-edukazzjoni, f'ħafna drabi qed nitkellmu fuq iż-żgħażagħ. Kull każ anki dawk il-jum anzjani u mażażagħ fil-mentalità biex ngħidu hekk. Jekk huwa hekk, allura tkun ħaġa ridikola li nitilfu l-opportunitajiet ta' dak illi jista' jsir. Ja, ħaġa sabiħa ħafna li bil-kultura se ninvolvu iktar l-dawk illi huma interessati f'dawn il-aspetti. Eh, eh, insibu situazzjoni fej jista' jerbaħ kulħadd u nitkellmu fuq il-kwistjonijiet li nitkellem fuqhom issa Bla dubju, aħna tkellimna wkoll fuq il-kriminalità fuq l-internet u aħna wkoll nifmu li għetni nitkellmu aħna fuq kwistjonijiet e, e, e, li regwardaw iż żaza ma mhux biss iż żaza Ħafna drabi ma jkunux konċi ta' xista jisir fuq l-informazzjoni. Meta nitkellmu fuq l-edukazzjoni fuq kultura għanna bżon il xulxin u jekk irridu E, e, forse nista najdulom li zazah aħsbuha qabel ma tibatu l-messaġġ illi mhux biex il-linja manki l-kontenut għax ħafna drabi qed nirċevu informazzjonijiet illi verament iħasmuna. Sur Harber. Grazzi, President. Jiena xtaqt nerġa' nidħol fuq il-portafol fuq il-fat li aħna sen eh, natu eh, su ta' telecoms kompetitiv ħafna. Inti wara kollox marufa bħala kampjun tal-kompetizzjoni u inti ġilit kontra dominazzjoni ta' suq f'ħafna industrije, inti taf illi il-kwota ta' suq tal-telecoms storika fil-broadband hija tal-45% u ila hekk tliet snin issa. U su wieħed partikolari għandhom kwota ta' 57%. Inti taqbel miħaj illi dawn il-kwoti oljien eh, ta' suq se jinibixxu l-kompetizzjoni u x'beħsibek tagħmel fuqha. Hemm bżonn nikkontrollaw dawn is-sitwazzjonijiet bir-reqqa u mod rigorus, għax fil fat il dominanza ma tfissirx biss li miex tollerabli jew aċċettabbli. Jiddependi minn kif iġi bruħom. Jekk ikun abus ta' dominanza, sissa l-portafol tiegħi kien u fl-esperjenza tiegħi kien eżempi ta' kategoriju u ta' oħrajn. Iva, jena konxa mill ċerti operaturi għandhom kwota kbira tal-suq. Però jekk dina jabużaw minna, allora rridu naġixxu. U għanna bżon ta' fatti, eh, kull minn għandu fatti jista' jiġi u jgħidilna, jena koqgħod nittama jgħid Sur Harber, illi inti tista' eh, kont iktar aggressiva minn hekk meta wieħed is eh, l-esperjenza tiegħek għax ir-risposta tiegħek kienet dajfa. Allora nista' nistaqsik, x'set ċandek intenzjoni tamel meta niġu eh, għal uh, separazzjoni funzjonali. U anki fl-Olanda il-KPN edha t-stalla networks biex iżidu domanda għal high-speed broadband. Enti jista sekolok il-portafoll l-iktar kompetenti għax għax aħna għanna indikazzjonijiet li għajdunna li danu għal aħjar mod biex e, e, e, biex natu nispronaw l-investimenti u l-kompetizjoni. Forsi għonek ma ftemnix jena kontattiva fil-portafol tal-politika tal-kompetizjoni, memx dubju fuq dan jena xoħlu jamiltu so. Pero jena ma aħna, mux jien, aħna l kummissjoni ma attakax operaturi li kienu dominanti u ġibruħom tajjeb. Aħna konna trasparenti ħafna fuq fej aħna attakajna u fejn tlabna rimedi u fejn għadna le. U din il-kwistjoni ta' separazzjoni għamilna l-istess ħaġa. Għamilna l-istess ħaġa fl-enerġija, allora tista' tkun żgur inti illi jekk jiġri f'dan il-portafoll it-tini e l-opportunità, it-tini e ċans e, li jena naġiexi malli koll l-opportunità, inti tista' tkun żgur li jinsta naġiexi. Grazzi, grazzi ħafna. Signora Korhola. Aj, well. Għawn edha, jena nilqa il-komment pozittiv tijak fir rigward il-suq wahdini digitali Nixtieq nagħmel domanda konkreta. Inti tappoġġa l-idea li jkun hemm eh, suq waħdini digitali li jkun imsaħħaħ bi scorecard eh, b'mod annwali biex ikun jista' jiffoka fuq il-kriterji ewlenin għal suq digitali waħdini. Tini moment, mux l-lum ħawieġbek biex nkun nista naħseb aħjar dwar dan il-punt li għamilt. Jien għandi esperjenza bil-scoreboard, bil-portafoll li kont responsabli għalih minn lajnuna tal-istat u nista nizgurak li meta n-nis ma jkunux pozittivi. Ġamil bidu dan imur kontra l-approċ li għanna bħalissa xissa għedin nħarsu b'mod pozittiv u għalhekk dan juri l-affarijiet jistgħu jkunu bliz iżda f'dan il-każ li dan mhuwiex. Thank you for your open. Grazzi għalla moħ miftuħ li qed tirrispondi bih. Allora, il-Kommissjoni tista' tqis li s-suq uniku digitali jista' jkun mlesti bl-aktar ħin malajr possibbli? Iva, nizgurak li hemm program sal-2020 għal din il-Kummissjoni. Il-President Barroso huwa favur ħafna u waħda mill-affarijiet li għandu l-aktar qalbu hija l-aġenda digitali huwa ċar dak li jrid f'dan il-qasam u allura ejja ħaniksbu riżultati. Eh, naħdmu flimkien, flimkien ma'kom kooperazzjoni ma' l-Istati membri u koll, nikoperaw u koll ma' daw koll involuti, regolaturi nazjonali, eccetera, biex bekk nkun nistaw insaxħu għakim jistajkun. Grazie ħafna. Signora Badia Ikuċe. Grazie, signora Sur President, signora Cruz, edawek fuq xellok. Fil-diskors introduttorju tijak, inti tkellimt dwar l-internet li jgħat servizz ta' ċittadini. U aħna s-saqdin nimxu lejn era ġdida tal-internet fejn mux aktar possibli li wieħed jaqqat iċ-ċittadini ma' ċittadini iżda jaqqat l-oġġetti ma' l-oġġetti. Inti konxa dwar dan li l-internet donnu jaħdem mux għas-servis tan-nies tal-oġġetti u problema waħda dan hija nuqqas ta' possibilità li niggarantixxu l-ħarsin tal-privatezza tal-ċittadini u għalhekk kif ħanħarsu l-privatezza tal-ċittadini. Din hija waħda mill-kwistjonijiet li sinjura Vivian Redding hija interessata ħafna fiha nista' niżgurakom li flimkien aħna t-tejn ħa naħsbu dwara bir-reqqa. Għalix jek nħduwa bħal din tkun attitudni ħażina ħafna. Inti taħseb li jkun xira li jkonna studju dettaljat fuq dan biex niżguraw li konem leġizlazzjoni eżistenti li tkun propju tħares ċittadini bħal madna qabel. Ejja nagħmlu monitoraċ qabel ma nieħdu deċiżjoni biex bekk nkun nistgħu naraw jekk hemmx problema u jekk tistax tiġi solvuta. Jew jekk le wara kollox, iżda jien nixtieq najt li s-Sinjura Redding hija involuta ħafna f'dan ix-xogħol. Grazzi ħafna. Is-Sur Grisip. Sinjura Kummissarju Kandidata, jiena naħseb li dan il-portafoll, pal kwalinkwa portafoll ieħor, jista' ħares lejn kemm is-sussidjarjetà kif ukoll iżvilupp sostenibbli dan minħabba l-ambitu tagħha tiegħu dan il-portafoll. Id-diġitalizzazzjoni qiegħda seħħ u għalhekk nixtieq nistaqsi. Kif qed tbassar li jkun hemm żvilupp sostenibbli frabta mal-internet mal-broadband internet? Xinajdu f'dawk il-żoni rurali ħajkun hemm l-internet hemm differenzjazzjoni kbira ħafna bej stat membru u ieħor għaliex l-aċċess għall-internet ta' bilħaq huwa differenti u anki bejn networks tradizzjonali dan huwa l-każ u għalhekk xajnuna mill-istat ħat permetti biex bekk nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa f'dan ir-rigward. Bil-linja gwida ħarin tal-lajnuna tal-istat bil-broadband naħseb li għanna tweġiba ċara. Irridu najdu koll li aħna forsi aktar qrib stati membri għaliex jekk irridu nkunu serji fuq il-linja li nieħdu jekk il-Kummissjoni titkun serja fix-xogħol tagħha fl-2013 allura għandu jkun hemm kopertura ta' 100% bħala broadband Għalhekk l-aspetti finanzjari jistgħu jkunu solvuti permezz dawk il-fondi li huma diġà disponibbli u mill-opinjoni tiegħi huma magħrufa, imma ovvjament tagħmel eh, tiftix. Sissa mill-esperjenza li kelli il-Parlament jixtieq li jkun hemm livell ola li diġà jista' jintuża mill-istati membri, issa qed nipprovaw nħaffu l-proċess kollu u jekk dan jista' jkun kopert, allura iva permezz tal-komunikazzjoni il-nies għandhom ikunu konxi u dan għandu jwassal għal aktar sostenibilità. Tista' tkun ukoll permezz ta' kwistjonijiet oħra, mhux biss il-kummerċ elettroniku, iżda anki ukoll l-edukazzjoni elettronika, eccetera jekk kunem vera program u jina diġa smajt mill-istati membri li huma tassaw interessati biex ikun hemm kooperazzjoni f'dak il-qasam ukoll. Jien nixtieq nistaqsik ukoll dwar dak li għat bħala kontribut bil-miktub fil-programm. Inta t-referi għal saħħa elettronika għed tħares lejn dan il-programm bħala mod kif nistgħu innaqsu differenzi kulturali u differenzi fl-iżvilupp? Jiena sinċerament nittama li bil-programm li t-kopri l-saħħa elettronika jiena ma nkunux blukkati bil-frontieri ta' bil-ħaq il-possibilitajiet li jkollna perspettiva transkonfinali nkunu nistgħu nimplementawha u forsi nistgħu nirreferu għall-artikolu tal fi rigward id-Danimarka jekk nkunu nistgħu nkunu aktar nimxu favur dawn it-tip ta' proġetti, allura tassow nkunu qed nagħmlu xogħol siwi. Nkunu nistgħu noqtu żewġ safar bġebla waħda. Dan japplika wkoll għal nies anzjani biex ikollhom il-trattament ta' kura tas saħħa li jkollhom bżonn biex bekk ikollhom l-opportunità li jgħixu waħedhom, iżda anke nkun qed nagħtu opportunità ġdida biex dan ikun jistgħu jiksbuh banqas pejjeż. U dan rajni fl-eżempju tad Danimarka Fir-rigward iż-żoni rurali mbagħad dan jagħmel sens ukoll. Għalhekk b'ispirazzjoni ta' dawn l-eżempji li nistgħu nitalmu minnhom u nitalmu minn xulxin, jien nixtieq ngħid jiena kburija li d-Danimarka kienet ta' eżempju u issa jiena kburija li l-Istati Uniti qegħdin jitolbu għal din l-informazzjoni biex ikun jistgħu jesploraw x'jistgħu fl-aħħar mill-aħħar jikkupjaw. Għalhekk għanna nsejsu iktar fuq is-suq waħdini fl-Ewropa. Il-kollega Sur Xvab. Signora Komissarju, kandidata, l-ewwel nett nixtieq ngħid li nirrispetta x-xogħol li għamilt f'dawn l-aħħar ħames snin. Dejjem urejt li inti ma' soda, kont għalija ħafna fil-approċċ tiegħek lum iżda Nixtieq nkun speċifiku, s-surru bik tala issa u wastaqsa xtaħmen kieku il-proposti dwar roaming ma jaħdmux. Għalhekk nixtieq nistaqsi issa xtaħmen kieku il regolamentazzjoni li għandna bħalissa ma jkollix ir-riżultati li aħna nixtiequ. Għat promovi regolamentazzjoni ġdida jew le? għandkom kunu konxi li jena interessata ħafna bisħiħ fil-rizultati tal- tal-patti li aħna minna bejn xulxin, bejn il-Kummissjoni u l-Konsumatur. Ma'kom ukoll u dan il-patt kien appoġġat mill-partiti differenti u anki mill-partiti li ħadmu f'dan il-proċess. Li għandu jkun ċar ma dan kollu hija li m'għandniex ma jindux ikun hemm nuqqas ta' fema li meta wieħed ma jkunx qed jagħmel prestazzjoni jkollu prestazzjoni tajba lura nerġgħu morru lura. Le, din hija kwistjoni fejn aħna tassew nistgħu nuru li tagħmel sens. Nittama li ma jkunx hemm roaming għal dejjem. Għaliex kieku tkun tadiqa għalija li l-partiti ma ħadux il-messaġġ li tista' tagħmel profit profittu kollha l-investimenti għaliex dik kienet waħda mill-messaġġi li intom tajtu f'waħda mid-dibattiti li rajt fuq id dokumenti u għandu għalhekk ikun hemm il-possibilità biex nistaqsu għal prezz fejn hemm ukoll involut ir-riski is-sogri differenti għat-talba u għal provista Jekk dan ikun il-każ, jiena ċerta li l-partiti jkunu konxi mbagħad li mhix tkun m'għandix tkun kwistjoni li issa għandna kummissarju ġdid u nerġgħu morru lura għal dak li kellna qabel. Le, dan mhux il-każ. Ġifieri d-tweġiba tiegħek hija isa iva u le. Forsi iva jew le, le, naħan li għattajt le, ma inti kieku xtajt l-regolatur bħala parir la darba ma triċ li kollok leġizlazzjoni ġdida biex bekk is-suq ikun jista' jaħdem kif tixtieq int u nkunu nistgħu niksbu dak li aħna stabilejna miri għalija. Le, mhix għal xejn. Jiena qed nafda il-partijiet biex ntuhom sinjal li aħna mhux qed noqsu mill-fiduċja fihom. Dak kien il-patt wara kollox. Nibdow minn hemm nurru li inti għandek il-sinjal li hemm differenza fil-prezzijiet f'kategoriji differenti li mhix aċċettabbli la l-Parlament, la l-Kummissjoni u laqas il-konsumatur u għalhekk fl-aħħar mill-aħħar ma kellhomx is-sinjal jew kellhom is-sinjal U dan seħ u seħ għal dartejn. Jina għalek għadni beħsib li l-partijiet rridu nafdawhom, għandu jkollhom fiduċa mill-Kummissjoni li issa kellom is-sinjal meħtieġ għal daqstant jekk aħna nkunu affidabbli fl-approċċ tagħna nkun nistgħu nimxu l qudiem rridu namlu revizjoni interim, rridu jkonna revizjoni aħarija ta' x'inhuma l-konsegwenzi tal-dossier ta' taħita deċiżjonijiet u għalhekk ħajkun hemm ħin għal komunikazzjoni mal-partijiet involuti kollha. Grazzi ħafna għal Kumitat Libe, Sinjura Gallo. Grazzi. Kummissarju, kandidat, nixtieq nistaqsix domanda fisem il-Kumitat tal-Affarijiet Legali li qed l llum u li ħatkun msejħa biex taħdem magħna f'numru ta' aspetti ewlenin. F'din l-era ta' digitalizzazzjoni xie tkun il-punt ewlieni ta' strateġija tiegħek biex ikonna suq wahdini għal affarijiet digitali għal kontenut kreattiv online u għalhekk x'proposta leġislattiva qed tipjana? li tħejji f'dan il-qasam. Hemm ħtieġa f'dan il-qasam biex insejħu l-industrija fir-rigward il-fornituri ta' telekomunikazzjonijiet, il-fornituri tal-internet fir-rigward l-użu illegali ta' kontenut kreattiv li jkun eh, protett mill-jiet tal-awtur. aħna nikundannaw l-legalità mhix aċċettabbli b'mod ġenerali infatti hija illegali. Għalhekk għandna nieħdu l-affarijiet bis-serjetà. Fil-suq ta' kreattività rridu nkunu konxi li għandu jkun hemm bilanċ bejn dak li jkun off u dak li wieħed irid iħallas għalih. Ħafna mill-każi għandu jkun propju l-każ ta' approċċ legali. Għandar boħra jrid ikun hemm koordinazzjoni mill-qrib mal-kumitat tiegħek u jekk ikun hemm bżonn naħseb li għandna nqisu wkoll li ħafna mill-partijiet involuti huma kontra regolamentazzjoni, iżda jekk dan ikun meħtieġ għattajjeb ta' trasparenza u ċarezza, allura iva na nagħmluha. U resqu għal-qoddim. Domanda supplementari? Grazzi. Mistoqsija oħra, preċiża, ma l-modi ta' finanzjament li tista' twassal biex tkun tista' eh, tiżviluppa l-Ewropjana? Tista' tagħmel bil ma' Google dwar dan? Dik tmur kontra l-regoli ta', kompar ta komparazzjoni dan għaliex Google hija attiva f'dak is huma attivi f'dan is-suq. Għalhekk jiena nemmen bisħiħ fil-kompetizzjoni nemmen li din għandatajn l-organizzazzjonijiet, n-nies, il-partijiet differenti biex iżommhom dejjem eh, attenti. Fl-opinjoni tiegħi għadna fil-bidu tat-taħdidiet eh, f'dan il-proġett Ewropejana Issa wasal iż-żmien biex inkunu nistgħu nkomplu x-xogħlijiet tagħna. Mbagħad qed nafaċċaw aspett ieħor. Dan għaliex mhux għandu x'taqsam biss ma' xogħlijiet jew dak sejbiet, iżda għandha x'taqsam mal-kwistjonijiet tal-jeddijiet tal-awtur għal darb'oħra. ħanħarsu lejha b'mod pożittiv. Jiena mħasba bil fatt li Google hija attiva f'dan is-settur u għalhekk għandna nkunu konxi li qed tintuża l-lingwa Ingliża. U jekk aħna rridu nżommu l-kultura tagħna ta' multilingwiżmu u ta' diversità lingwistika, soċjetà multikulturali għalhekk irridu nżommu dan tajjeb moħħna. Għaliex nkun qed immorru lil minn din il-perspettiva ma tistax ittihom tort għax huma fl-aħħar mill-aħħar huma għandhom sem fis-suq. Għalhekk ninsabu punt fej huma qegħdin fil fl-ewwel net tal-attenzjoni tagħna, tintuhom attenzjoni sħiħa u l-proġett Ewropejana diġà sejjer tajjeb iżda rridu nkomplu sejrin f'din id-direzzjoni. Il-kollega ċaċi Makakis. Grazzi, Signora Commissario Kandidata, weġib tajab ħafna sissa. Aktar u aktar ma jaddi il-ċittadini ridu aktar affarijiet online u ma nqas għandhom li jabbonaw għal ċertu affarijiet. Hemm trasformazzjoni li għaddejja bħalissa Il-problema dana kollu hija il tħul tar reklamar li qed ikun hemm aktar regolamentazzjoni għalihom fl-Unjoni Ewropea. Minkejja li hija sinjal ta' libertà tal-espressjoni hija projbita jew għandha wisq regolamentazzjoni u għalhekk ħafna mir-reklamar fuq l-internet jgħat fidejn il-Google iktar minn 50% u għallura inti tħares lejn il-pluralizmu ta' xandir li qed jiġi perikolat minħabba dan? Rridu nistabilixxu kuntat u allura x'qed tipproponi biex nkunu nistgħu nħarsu dan ir-rigward? Aħna favur il-pluralizmu ta' xandir hija xaħġa li tista' tiġi attakkata minn ċirkostanzi differenti u għalhekk irridu nkunu konxi li hija marbuta ħafna mal-libertà tal-espressjoni u hija marbuta ħafna mill-qrib mal-kultura tagħna, mad-demokrazija tagħna u l-valuri. U għalhekk nista' ntenni dikjerazzjoni li fotubru li għadda ġiet aċċettata l-libertà tal-espressjoni tal-informazzjoni propju f'din il-Kamra jiena sperata bisħiħ li propju wara dawn l-esperjenzi li kellna ma' ċina rajnijon fil-gazzetti u għalek irridu najdu li hija xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-bilanċ bejn libertà tal-espressjoni u valuri fundamentali oħra bħal pereżempju l-ħarsin tal-minuri u id dinjità tal-bniedem għaliex din hija aspett ukoll f'diskussjoni kollha u għalhekk l-opinjoni tiegħi hija li fir-rigward il-leġiżlazzjoni li nipproteġu l-minorenni, il-privatezza u anke ġlida kontra l-kontenut illegali għandha tkun propju fil-qofol tax-xogħol tagħna. din għanda propju tkun waħda mill-kustjonijiet ta' tagħna, iżda l-pluralizmu ta' xandira lija hija xi ħaġa pożittiva li rridu nħadnuha u nħarsuha. Jiena lek sodisfat li ħajkonna dibattitu fuq il-proibizzjoni tal-reklamar fil-portafol tiegħek. Inti għat li l-offerti online u l-informazzjoni online qed tiġi ntużata f'ħafna oqsma tal-ħajja inkluż il saħħa u dan huwa fenomenu li ċittadini qegħdin ifittxu fuq il-mediċini fuq is-saħħa tagħhom online għax ħafna drabi jkun hemm stqarrijiet folots u falsifikati. Tkellimtu dwar il-kollega tkellmet dwar sorsi eh, li li għandhom il-kredenzjali biex jagħmlu dan. Jiena naħseb li dan huwa punt importanti ħafna, il-prodotti falsifikati mhumiex aċċettabbli, madanakollu hija marbuta mas saħħa u meta dan iseħħ tista' tkun perikoluża ħafna, għalhekk irridu naġixxu meta dan ikun il-każ. Il-kollega Ivo Bellet. Mistoqsija bl-Olandis biex inti kollok il-possibilità eh, li tkun tista' tirrispondi bil-lingwa tiegħek. E, il-kollega tkellem fuq il-kontenuti online. Jiena inħoss li għandu jkun hemm protezzjoni xirqa tal-proprjetà intellettuali. U anki dana biex ikun eh, biex jibbilanċa biex najdu hekk l-industrije l-industri tal kreativita un batem il-kwistjoni u kol tal-abbonamenti, inti mintix eh, a favur ta', e, ta pozizjoni ta', ta, ta mizati, e, inti xini għal pozizjoni tijak, l-opinjoni tijak fuq dan il So, um, uh, uh Etnezita, neżita naqbel miegħek tista' tkun soluzzjoni parzjalment. U għannix, għax għannix nistudjaw għada xejn aħjar din il-ħagġa. Pero minna ħal-oħra, irridu nifmu illi wara kollox din tkun taxxa ġdida u kif se naslu għal biex nikkonkretizzawa anki l-fat li qed naħsbu fuq għadin il-ħaġa hija pozittiva, għax hija ħaġa importanti. Il-mistoqsija supplementari. Iva, interessanti dak li għatni forsi eh, nistaw eh, nimxu fuq fil-xur li ġejjin. Il-Parlament qal ċar moċar li ma jriċ li l-konsumaturi tal-internet ikunu esklużi L-alternativa tista' tkun illi jkun hemm approċċ uh, gradwali biex bekk il-veloċità ta' download għal konsumatur ma ma ma ma ma soffrix u twaqqaf l-internet u xtaħseb fuq uh, din il-ħaġa. Inti inti bnidem kreattiv Jena smajt uh, b'attenzjoni id-dibattitu ta'kom fuq il-qafas. U rajt li bil-emenda 188 kienem soluzzjoni u fl-opinjoni tiegħi dana fih elementi importanti, punti importanti ħafna. Illi għandhom jigarantixxu il-rispett ta' din il-propieta. Kif eh, id-dritti ta' propieta, kif se nartikolawa din il- din il-proposta eh, jista' jkun hemm il-proċedura normali u nevitaw li jisiru żbalji, però jista' jkun hemm ukoll kombinazzjoni mal 138 U dana jider li illi ħaġa interessanti il-kolliman tfitila il-mikrofon. Issa għed kompli. Aħna pero għanna nkunu attenti ħafna fuq dak li għandu xaqsam ma l-introduzzjoni ta' din it-taxxa. Fil-138 l-appell ta'kom kien ċar ħafna jena naf uh, kem kienet diffiċli, eh, pero għet jidilli għonek li għedin nimxu da xejn wahda, irnu għadu attenti kif nimxu. Tanim iba konsument. Signora Cross, tkellimt tħafna dwar il-kompetizjoni, il kompaniji il-konsumaturi, u mill-ewwel ta' Deċembru għanna trattat ta' Lisbona li daħal fisseħ, u jisħaq li ċittadini għandu jipparteċipa aktar fil-proċess ta' taħid ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea. fl axħar snin il-Kummissjoni għamlet ħafna xogħol sabiex tiżgura li jkun hemm parteċipazzjoni elettronika minn naħa ta' ċittadini u għalhekk irid nkun nixtieq nkun naf minn għandek x'qed tippjana sabiex tikkompli b'din l-istrateġija u tejn l-Ewropa biex tkun aktar miftuħa u mhux tkun dawl ħafna punti interrogativi l-emmolawa speċjalment fir rigward il-politika Ewropea biex kollox ikun aktar trasparenti u miftuħ. Iva, assoluta, nkomplu palma qed naħdmu bħalissa, qed niprova nħares lejn it-traduzzjoni Ingliża ta' Abtrut Taken. li dan is-simbolu li għandi fuq iżlek ikun relativ għad-domanda tiegħek. Allora, xett tipjana li tagħmel b'mod speċifiku għandha x'taqsam mal-parteċipazzjoni ta' ċittadini u l-traċabilità tagħhom biex bekk nkunu nistgħu naraw li jkun hemm privatezza iżda għandu jkun hemm ukoll tweġiba min-naħa tal-istituzzjoni. Hemm xi ħaġa li qed tippjana x'għandek fuq l-aġenda dwar dan. Aħna qegħdin nħabbru li l-kopertura tal-broadband tkun 100% u se tkun prezentata u implementata din hija skedata għall-2013 iżda naħseb li rridu nkunu ċari ħafna għal utent għal-konsumatur potenzjali x'inhuma s-sogri u x'ser jiġri għaliex inkella nkunu sejrin f'titriq waħda, kun din nimxu kontra l-korrent u għalhekk irridu naraw x'inhuma l-konsegwenzi u x'qed iħossu kif qed fil-ħajja tagħhom, fl-għajxin tagħhom. Din ħatibdilhom ħajjithom darba għal dejjem anke għal dawk li għadhom mhux konxi dwar dan kollu. Grazzi, Angelika Nibler. Grazzi, President, Sinjura Kommissarju Kandidata, jina konta ten segwi dan id-debattitu mill-qrib, hemm ħafna domandi miftuħa ma kelli rebda, ma tantx kelli tweġibiet speċifiċi kont qed nikteb. Il-proposta ta' roaming tlieta hija proposta leġislazzjoni ma smajtx la iva, la le u la qasri fin-nofs. X'ser tagħmel inti biex tiżgura li jkun hemm neutralità fuq l-internet? biex bekk nkunu nistgħu niddefendu b'mod internazzjonali il-kompromess li aħna ħdimna għalih b'ħafna xogħol ibes ma' Sinjura Trautman ħajkun hemm il-ħelsin fuq il libertà fuq l-internet online x'inhi l-pożizzjoni tiegħek għall-libertà tal-espressjoni? X'qed jiġri fir rigward il-politika ta' frekwenza? Kont eh, flimkien magħna l-ħafna żmien iżda għandi sensazzjoni, ma tantx għandi sensazzjoni li ma triq tixtieq tieħu. X'inhi d-direzzjoni li tixtieq tieħu? Eh, fir rigward l-estensjoni tal-networks ta' broadband madwar l-Ewropa, se tagħmel hemmhekk, se toħloq sabiex ikunu nistgħu nimxu pass tajjeb il qoddim fl-Unjoni Ewropea. Jidher li hemm nuqqas ta' tejn fir rigward tal-roaming. U dan huwa konformi ma' dak li intqal lilkom minn Vivian Redding. Għandu jkun hemm review interim Mbagħad ikun hemm rapport definitiv sena wara u jien tallimt li meta inti tkun qed titlob għal rapport il-konklużjonijiet ta' rapport ikunu importanti ħafna biex tkun taf il-politika tiegħek hix tajba, jekk għandix bżonn tinbidel, eccetera. Allura, dan ifisser li jekk jien najt li jiva dan se jkun validu ma jfissirx li il-partijiet se jkunu edin jiedu s senjali tiegħi taqkom jew tal-Kummissjoni. Xorta waħda rridu nitrattaw kwistjoni ta' data bil-kwistjoni ta' l-SMS u allura għada miex ċara. Jekk fl-aħħar tal-2011 u x'ser ikun hemm riżultati finali li jkunu ttieħdu minnkom u mill-Kummissjoni. Għal daqstant ma tistawx tistaqsuni li jiena qed inħabbar roaming tlieta, żgur li le. Jiena pożittiva sakemm ma jkun hemm l-ebda riżultati li ġaluni nibda l-femti għaliex ma nkunux nistgħu nittrattaw mal-partijiet naħdmu mal-partijiet. Jekk ma jsirx dan jiena nieħu azzjoni. In-neutralità tan-networks hemm biss risposta waħda. Iva, jiena favur ħafna u jiena semmejtilkom il-messaġġ żgħir iktar kmieni għettilkom iktar kmieni li jiena għamilt simbolu ta' qalb fuq dan il-punt biex nuri kemmu importanti għalija. Issa, L-iktar ħaġa ta' periklu għal kontenut online l-espressjoni tal-libertà eh, tal-kelma dan huwa din hija xaġa ferm importanti għalija. Però dan ma jistax iseħ jekk il kontenut online ma jkunx konformi ma dak li nasbu aħna jew inkella ma l-sitwazzjoni kif inhi, ċirkustanzi, jew jekk imorru jkunu affarijiet immorali, jmorru kontra dinjità, eċetera. Allura hemmhekk ikolna nieħdu azzjoni. Jiena nagħti appoġġ filmija għal broadband. F'din l-iskeda ta' żmien, ikolkom raġun tatuni tort jek inkun tart, pero nitlobkom Iva. Tejduli għawek aħna kena bil-miktub li inti ser tkun favur u li inti ser eh, taħdem fuq din u ser toffri appoġġ 100%. Għandaqstant jena nieħu r-riskju ta' dan u naċċettaħ bis-sieħ u jena konċa ta' dan kollu għaliex dan huwa dak li l-Ewropa għandha bżonn. Jien nixtieq insaqsi domanda supplementari dwar il-roaming. Inti x'se tagħmel jekk l-analiżi juru li il- Issu mhux qed jaħdem. Kif inti qed tieħu azzjoni, però ser tagħmel x'inhi l-azzjoni tiegħek li ser tieħu? fil rigward infrastruttura tal-broadband, komissarju nominata, fir responsabilità ta' qabel tiegħek inti, kont ibsa ħafna mal-kumpaniji u kont ta' suċċess permezz ta' hekk. Però inti issa mhux se tibqa' kummissarju tal-kompetizzjoni u allura issa x'mezzi, x'miżuri sertiħu biex tibni din l-istruttura li għandek bżonn biex tinvesti, xtib ta' inċentivi ser tipprovdi. M'għandix idea ta' xejn dwar dan, għal sant, jekk jogħġbok kunt xi ftit iktar speċifika. Immaġina. Il-konklużjonijiet ta' roaming mir rapport finali tal-2011 ikunu diżastru, ikunu ħżienu. Emmek kumbat il-swieq ikunu konxi li aħna seħdu azzjoni li ser ikun hemm ir-roaming tlieta. Però jiena għandi fiduċa sħiħa li dan mhux se jsir. Jiddependi ħafna x'numa l-konklużjonijiet ta' dak ir-rapport finali. Ejja nimmaġinaw li ir-rapport mhux pożittiv, jew inkella f'ċertu aspetti mhux pożittiv. Jiena irrid inkun naf fejn tinsab il-problema, x'tista' tkun is-soluzzjoni u x'tip ta' soluzzjoni għandna bżonn permezz ta' min biex fl-aħħar mill-aħħar naslu għal sitwazzjoni fejn il-koll inkunu favur fejn il-konsumatur kun tħallas għal servizz imma mhux iżejjed. Kun qed iħallas mod ġust u jkun qed iħallas eh, prezz raġonevoli. Allura, Skont ir-riżultat finali ta' dan ir-rapport tiddependi is-sitwazzjoni iktar tard. Il-Kummissarju ta' dan il-portafoll huwa wieħed partikolari huwa differenti minn tal-politika tal-kompetizzjoni. Kompetizzjoni mbagħad ma kienx biss dwar rimedi jew multi, kienet kwistjoni ta' kif tipprova toħloq tissolvi ċertu kwistjonijiet fejn ma kenniex lebda qodda, ma kenniex lebda strumenti biex naħdmu u rridna na naraw kif se solvu problemi permezz ta' komunikazzjoni. U jien dejjem qed jekk inti kollok argument tajjeb allura f'ħafna każijiet inti tkun qed timxi f'direzzjoni li tista' tkun possibilment produttiva. Is-Sinjura Merkis. Grazzi, Sir President. L-SND għandhom tħassib kbir. L-aspett soċjali ta' dan kollu. Inti qed titkellem dwar kodeċiżjoni ġusta għal kumpaniji, però m'intix titkellem dwar in-nies, m'intix titkellem dwar ix-xogħlijiet. M'intix titkellem dwar il-possibilitajiet kbar li hemm fil-portafol tiegħek biex jgħinuna noħorġu mill-kriżi. It-tieni domanda għalkemm mm, suppost ma nistax nsaqs it tini domanda, inti ukoll qed titkellem dwar is-swieq. Inti ser titkellem dwar dawn kif għamilt fil gwar tal-portafol preżenti tiegħek? Iwa, jiddispjaċini li mintomx qed tifmuni hija ta' ħasra jiena konxja li fir-rimarki tiegħi jiena qed li din l-aġenda diġitali hija għad ċittadini u għal konsumaturi fl-Ewropa u dak huwa il-punt ta' tluq. Mbagħad jiena qed iktar tajt. Il-kwistjonijiet differenti li jistaw jittieħdu konsiderazzjoni biex dawn jiġu trasferiti għal ċittadini u għal konsumaturi semmejt, per eżempju, l-eżempju ta' spiss ta' Danimarka. Per eżempju, għam il-kwistjoni ta' l-anzjani. Semmejt l anzjani Għattilkom, ejjew inkunu konxi ta' dan, għalix din tista' tkun importanti ħafna għal dawk l-anzjani li jipreferu jiexu waħedhom u ma joqodux ġodar tal-anzjani. U Dan jista' jiġi offrut lilhom jekk ikun hemm komunikazzjoni u jekk ikun hemm infrastruttura li permezz tagħha nistgħu nieħdu ħsieb tal-bżonnijiet ta' dawn in-nies. Jien semmejt l-edukazzjoni, semmejt eh, iż-żaża. Semmejt persuni minorenni. F'dan il-portafoll tal-politika tal-kompetizzjoni jina naħseb li kon ta' suċċess għaliex jina komunikajt ma' nies fit-toroq, nies mal-pubbliku in ġenerali. Dan għamiltu fil-bidu u issa ħafna minn dawn in-nies huma konxi li l-politika tal-kompetizzjoni qiegħda hemm għall-konsumaturi. Aħna l-lum qed nitkellmu dwar ekonomija, dwar xogħlijiet u jiena semmejt ix-xogħlijiet u l-ekonomija u l-SMEs. U allura inħossni xi ftit dispjaċuta li dan il-messaġġ tiegħi ma għaddiex. Jiena għandi l-opportunità li nerġa' nejdilkom li dan jitratta in-nies, konsumaturi, ċirkostanzi fejn inti tista' tgħix bħala ċittadin. Grazzi, inti qed tifoka. Il-fok mhux fuq il-persuni, il-persuni jiġu qabel meta nqablu mal-negozji, mal kumpanija l possibilitajiet li qed jingħataw lil kumpaniji, meta niġu għal kondizzjonijiet indaqs, opportunitajiet indaqs, però mill-perspettiva tal-persuni, il-kultura mhijiex hemm. Grazzi ħafna. Grazzi hemm noqas metta meta eh, taħsbu illi jiena mhux qed nitkellem fuq in-nies meta nitkellem fuq il-kumpanija, dina ħaġa ovvja fl-opinjoni tiegħi. Jiena mhux qed nitkellem fuq il-kumpaniji sens astrat. ħagġa ovvja qed nitkellem fuq impigi eh, u ta' familji li jiddependu minn l-impigi. wara kollox huwa eh, ħaġa ovvja li eh, il-bnedmin huma marik ħaġa importanti eh, fl-opinjoni tiegħi. Għax kieku ma konx fil-politika inti għamlet li dar il-kummentu tista' tkun żgura bħalma mill Microsoft li nista nitkellem fuq din il-kwistjoni kif għamilt meta kont fil-Kummissjoni f'dan l-aħħar periodu wieħed ma jistax jipritka ħaġa mbagħad jaġixxi b'mod kompletament differenti. Anki fl-istituzzjonijiet fl-Ewropa ridu nagħmlu l-eżempju. Wir haben Antworten und äh, wie das in den Regeln vorgesehen ist und wie wir das verabreden. Grazie ħafna, spiċċa il-ħin ta' domandi u skont ir-regoli issa il sinjura Cross għandha l-opportunità li tatina eh, Tkellimna l-ħames minuti ta' tina l-opinjonijiet tagħha jekk tixtieq tagħmel dan. Imbagħad nagħlqu is-smieħ tal-lum. Is-Sinjura Crossi kitba. Sur President, jiena napprezza li qed terġa' tagħtini l-kelma. Biex navvanzaw fi rigward l-aġenda diġitali lu nistaqsu u naraw x'nu ma' sibijiet tagħna Jiena nirringrazzjakom, grazzja lill membri tal-Kumitat tal-apportat tal-domandi tagħkom. Il l-ekonomija u l-modell soċjali tal-Ewropa hija f'pożizzjoni eh, diffiċli rridu eh, urġentament insibu mod ta' kif intejbu tkabir ekonomiku. Fl-istess ħin iċ-ċittadini Ewropej u n-negozji tal-Ewropa qegħdin jisaqsuna kif ser ngħinuhom biex il-ħajja tagħhom issir aħjar u iktar faċli. Pali u intom konxi minn dan hija l-qofol ta' dan kollu. L-isfida hija kbira, però meta jkun hemm appoġġ mill-Parlament Ewropew u appoġġ mill-President, inkunu nistaw niksbu ħafna affarijiet fil-ħames snin li ġejjin jekk jiena insir kummissarju tal-Aġenda Digitali. Jiena ser naħdem bi fuq fuq l-Europa, fuq is-saħħit li għandha l-Europa. Jiena realista u ser niftakar li aħna ma nistawx noqdu kwiti rridu nibqgħu naħdmu dejjem. U jiena persuna pragmatista u għal daqstant ser nisma li daw kolla li għandhom idejat biex nimxu l-qoddim fil rigward tal-agenda digitali. Jena nishtiq nsemmi sitt punti li semmejt fil-bidu ta' dan ismiħ. Riċerka u innovazzjoni, infrastruttura, fiduċja u sikurta, aċċess u eh, ħiliet, uh, interoperabilità u standards miftuħin kif ukoll uh, l-suq uniku online Permezz tal-iffukar fuq dawn is-sitt punti aħna ser natu l-aħjar lill-Ewropa biex bekk tkun ta' suċċess fis-swieq dinija u dan ser jibni u jiġġenera iktar xogħlijiet fl-Ewropa. Intom tgħidu l-affarijiet kif inhuma. Eh, intom qedtuli li jiena ngħid l-affarijiet kif inhuma jiena iva dejjem nibqa' nsaqsi għalfejn xi ħaġa ma tistax issir. Jiena naf li minn għalhekk kellu raġun. Jiena naħseb li flimkien jekk intom tatuni l-appoġġ nistgħu nwasslu għal iktar bidla u għaldaqstant jiena qed nitlob l-appoġġ tagħkom biex bekk jiena nkun nista' inwassa eh, in, nirnexxi f'aġenda digitali Ewropea. Grazzi. Herzlichen, herzlichen Dank, Frau Groß, für Antworten, für Zeit, für ein. Grazzi ħafna, Signor Cross, għal-ħin tijak u tal-isforzi tijak, grazzi l-kollegi għad-domandi ta'kom. Wasanna fit-tmim ta' dan ismieħ. U il-koordinaturi mbagħad se jintaqgħu fit-tminja biex inkomplu naħdmu. U nixtieq il-lejla tajba lil bqija tal-kollegi.